mill-Parlamenti Nazzjonali, eżis kollegi mill-Parlament Ewropew jekk joġobkom sibu poskom għax għaliex aħna ser nibdew il-laqa tagħna minn hawn ftit sekondi oħra. Verament eh, kuntent li qed nara ħafna minnkom fostna u għandna suġġett qudiemna li hu ferm importanti. Dan huwa l-aktar suġġett tal-qalbi kolli ngħidilkom bħala membru mill-Parlament Ewropew għaliex xina qattajt ħames snin membru, membru ordinarju, mhux bħala chairman bħal kollega li għad bil-qeda ħdejja. Jiena kolli ngħid li verament kienet attività interessanti ferm għaliex tassew l-enerġija x'aktarx li l-aktar kwistjoni importanti għaċ-ċittadini tagħna Forsi anki grazzi għal politika agrikola komuni, aħna m'għandniex problemi blikel. U tafu intom tajjeb li f'ħafna postijiet madwar id-dinja dawn jgħalawna l-aktar problemi, per eżempju il-xorb u anki l-ikel. U għalek rridu niddossib il-katina tal-ikel u l-provista tal-ikel. Għalek qed nitrattaw kwistjoni ferm importanti l-lum u aħna qed nindirizzawha u nħduha bis-serjetà għaliex hija sfida tista' tkun ta' teddida għal ċittadini tagħna wkoll. Mela permettu li ngħidilkom ħalli issa nitkellem bil-lingwa nattiva tiegħi għal xintom kif tafu tistgħu tużaw il-ħiliet u l-ħiliet kollha tal-interpreti tagħna. President, Chair, Aziz Herbert, Sur Jogan, membri onorevoli tal-Kumitat, Sur Kovac, Signuri, għal darbohra nishti uh, eh, nilqakom fil-Parlament Ewropew u did darba najdilkom hekk bil-lingwa nattiva tiegħi. Aħna l-lum din nitkellmu dwar il-fat li nsibu soluzzjoni tal-waħda mill-sfidi kbar għall-Ewropa li għall-enerġija. Aħna ma nistawx ikollna suċċess fil-qasam tal-ekonomija minnar ma niggarantixxu l-provista ta' l-enerġija. Laqat konġunti bħal tal-lum, Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew, illum il-ġurnata saret isa tradizzjoni. Grazzi għal Trattat tal Lisbona, Parlamenti Nazzjonali kisbu seta' ġodda u dinja xaħġa li jiena nil-qaħħa. Il-laqat għana mal-membri nazzjonali tal-Parlament u koll għandhom influenza tajba ħafna fuq il-leġizlazzjoni ta' Ewropew. Mela l-ewra għal suġġet li ħan diskutu l-lum. Illum aħna ser nitkellmu rigward il-tisħiħ tal- ehm, l-enerġija billi namlu sistemi tal-enerġija tagħna aktar aqlija u ntejbu l-infrastruttura. Bażikament aħna nistgħu nagħmlu analoġija bil-bini ta' suq waħdini ta' enerġija l-Ewropa dan issa la dubju l-kompetizzjoni Ewropea għall-enerġija fuq livell ta' stat membru ta' sikwit hemm monopoli fis-settur tal-enerġija, ma dan kollu mhux fil- fis-wiesa tal-Unjoni Ewropea. Bla dubju però xorta waħda eh, dan jeħtieġ ħafna investiment iridu norbtu in-networks differenti li jeżistu. Fl-aħħar però mhux linqas irridu wkoll naħdmu fuq eh, sistemi tal-enerġija għaqlija u intelligenti aħna rridu niżviluppaw l-infrastruttura tal-enerġija sabiex bekk nassikuraw li aħna nistaw inġibu tibdi sistematiku meta niġu għad-distribuzzjoni. Xi sena ilu jina ressaq proposta ma' Sur Jacques Delors rigward it-twaqqif ta' komunità tal-enerġija l unjoni Ewropea. Din ovvjament ġib maħħa bidlit fil-leġizlazzjoni, fit-trattat, però aħna nixtiequ li jkollna suq waħdini sabiex bekna sikuraw li l-operaturi ta' suq differenti jawperaw fiħdan sistema bazata fuq solidarjetà tali suq huwa meħtieġ ħafna. Proporzjon kbir ta' suq tal-enerġija Ewropea ġeja minn importazzjoni minn pajjiżi terzi għalek il-ħol in ta' komunità tkun ħafna aktar faċi kaħna nkun nistaw naqsmu fl-imkien il-provvista meta nkunu għedin namlu ftehim ma' imsiba minn pajjiżi terzi anki il-mod kif ħanġibu ruħna kif ħanaħdmu fl-imkien dam la dubju issaħħaħ il-id ta' negozjati għalina. Dan ukoll jistimula l-ħolqien ta' suq tal-kompetittiv għall-enerġija li iġib miegħu ukoll tnaqqis fl-ispejjeż kemm għal dawk involuti fis-settur kif ukoll għal konsumaturi joħloq ukoll aktar inċentiv biex niżviluppaw mezzi ġodda biex nipromovu protezzjoni l-ambjent u anki tfaddil tal-enerġija. Ġifri dan dini l-idea bażika ta' din il-proposta l-Komunità Ewropea l-Enerġija. fir rezoluzzjoni, il-Parlament Ewropew talab li l-Kumitat biex ifassal tali komunità. Aħna hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar organizzazzjoni ġida, komunità ġida, u lanqas tibdil fit-trattat. Dan sempliċement jinvolvi twaqif ta' organizzazzjonijiet li permettulna nġibu flimkien l-isforzi kollha li jsiru fuq kull naħa biex nipromovu sigurtà tal-enerġija. Nixtieq natikom eżempju prattiku. Per eżempju, il-kuruturi tal-enerġija fuq l-iskala kbira toffri soluzzjonijiet lokali għal blit kbar u anke awtoritajiet lokali. Reċentament żewġ kriżi li aħna rajna fis-settur tal-gas saħqu il-ħtieġa għall-Unjoni Ewropea biex taħdem mod ta' solidarjetà fil-qasam tal-enerġija. Għalhekk nixtieq nifraħ lis-sur Orban il-Prim Ministru tal-Ungerija li tkellem dwar il-possibilità li nibnu pont bejn in-networks tal-gas bejn il-punent u l-vant tal-Ewropa. Nasab issa wasal iż-żmien għalina l-kol biex niftakru dak li aħna minna 10 snin ilu. U lura dak iż kont il-Prim Ministru ta' Polonia u Sur Orban kien l-ewwel Prim Ministru għall-Ungerija li dak iż-żmien aħna tkellimna dwar il-ħolqien ta' pont li permettilna nortu flimkien il-pipeline ta' Nabucco u anki sistemi tal-enerġija li jeżistu per eżempju fil-bahar tal-tramuntana fil nordsi Sea biex imbagħad ikollna eh, enerġija nadifa li hija tajba l-ambjent u għalhekk aħna nixtieq nippromuovu sorsi tal-enerġija bħal enerġija ta' mix-xemx, mir-riħ u anki ninvestu biex inġeddu l-infrastruttura tal-enerġija li tiġġeddet iridu naħdmu l-kol flimkien biex insibu tali situazzjonijiet anki ħalli ntejbu l-effettività tagħna. Fil-Parlament Ewropew aħna waqqafna numru ta' membri l-Urban Intergroup. li jindirizza kwistjonijiet bħal dawn fisem l-autoritajiet lokali u l-autoritajiet municipali. Nixtieq nitlob lill membri kollha li huma preżenti fostna llum biex jgħinuna meta jkunu din jitrattaw ma' gvernijiet nazzjonali u awtoritajiet nazzjonali u anki parlamentari, membri tal-Parlament nazzjonali, biex tajnuna anke ħalli tħeġġu għan biex jersu lej soluzzjonijiet Ewropej għal problemi li għanna unek fl europa dwar l-enerġija. Jina sab dan ikun l-aħjar l-aktar mod effettiv biex niksbu aktar l-anijiet tagħna f'dak li għandu xjesama sigurtà tal-enerġija, protezzjoni u anki prezzit aktar raġonevoli. Ma naħsibx li nistaw nilludu ruħna li il-prezzijiet tal-enerġija ħajitbaxxew il-qoddim, però aħna nippruvaw nkunu kemm jista' jkun kompetittivi. 4 biljun euro ġew allokati mill-Kummissjoni Ewropea għal proġetti marbuta mal-enerġija u aħna nittamaw li dawn l-4 biljun euro jiksbu kol 22 biljun euro oħra minn fondi privati. Għalek nirringrazzja l-Sur Othinger għal partiċipazzjoni f'dan il-qasam għalix il-parteċipazzjoni tiegħu kienet verament effettiva għena ħafna. U huwa tkellem bosta drabi u talab għal ta' komunità tal-enerġija. Fiftit ġimat oħra il-perspettivi finanzjarji għal perjodu ta' wara l-2013 ser jitresqu. Dan ser jinkludi dispożizzjonijiet għal proġetti ta' strateġiċi għall enerġija u jena kolli l-unur li kontraporter ta' dan fil-Parlament Ewropew madwar tliet snin u nofsilu. Dan ser ikun komponent essenzjali tal-pjaniet tal-enerġija rridu nipromovu dan fuq livell Ewropew. Aħna wkoll irridu nitolbu lill kunsill u l-Kummissjoni sabiex jappoġġawna fuq din il-proposta. Għaliex naħseb dawn huma l-aspettattivi taċ ċittadini tagħna wara kollox. Irridu nipprovdu assigurazzjonijiet fih dan il-Parlament Ewropew. Aħna nieħdu l-impenn li noffru l-enerġija sabiex bekk aħna anki fl-istess waqt insibu soluzzjonijiet fuq uh, livell ta' stati membri. Ma nistawx ninjuraw lil ħadd ħadd ma jista' jiġi abbandunat Aħna rridu nassikuraw li l-gżejjer tal-enerġija li għadhom jeżistu dawk il-partijiet vojta tal-enerġija fuq il-mappa Ewropea ma jibqawx waħedhom. Kif rajna fil-passat dan il-metodu huwa tajjeb u jaħdem anki għall-enerġija u għalhekk aħna nixtieq nuru l-gratitudni tagħna tal-intom issieħibtu magħna hawnhekk illum fil-Parlament Ewropew u kellkom mill-kuraġġ li tindirizzaw tali dibattitu importanti. President Buzak, eżis kollegi fil-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel qabel kollox tal-li stidintuni għawnek, it-tini net. Inti jatfosna, il-President tal-Parlament Ewropew normalment ikollu wisq jagħmel u inti jatfosna hawnhekk ħadd il-ħin tiegħek sabiex tiġi u tiddirizza dan il-suġġett tant importanti. Dan juri wkoll kemm inti semmejt l-enerġija b'mod dirett u semmejt il-prioritajiet tagħna, ġifieri nirringrazzjaw tal-qiegħed fostna tal-li u kol ippermettejt li aħna kollegi u kol konna ċans anki nitkellmu, jina nixtieq nitkellem fissem il-Kumitat tal-Itre u nixtieq nilqa lill-membri parlamentari kollha b'mod partikolari Sur Pal Kovac. Il-viċi deputat fil-Gvern Ungeris. U li rappresenta il-Presidenza fil-Kunsill. Iva, unnakkanna kollega oħra, Philip Lowe, il-Direttur Ġenerali għall-Enerġija, si jirrappreżenta il-Kummissjoni Ewropea. Fl-aħħar mill-aħħar ukoll għandna ċer mill-Parlament Nazzjonali Ungeris, is-Sur Antal Rogan li huwa chairman għal-Kumitat ta' Ekonomija u Teknoloġija informazzjoni teknoloġika mill-Assemblea Nazzjonali tal-Ungerija ġifiri u ħajkun fostna biex jatqina sqarrija qasira. Issa intom ukoll lesti li tuna merħba sa' tern ta' li tagħmlu dan. Grazzi tal-li ġejna f'din il-laqa għal diskussjoni tant importanti fil-kuntest tal-presidenza Ungeriża u vera kontent li tikonna din il laqgħa mill-bidunet tal-presidenza. L-enerġija tajna priorità qawwija u appunt prinċipali bla dubju. U aħna nittamaw li din ma kienieċ eh, kienx punt ta' affarijiet oħrajn kif ikollna fuq l-agenda, anzi għalina da' kruċjali u nittamaw li għamilna progress sinifikattiv. Naħseb aħna minni ċara li kienet l-intenzjoni tagħna li ikollna suq waħdini f'dan il-qasam u li inwafqu dan sal-2015 il-pipeline tal-gas u kuntent ħafna li għadna li ser nallokaw dak l-ammont ta' flus li semmejna aktar kmin illum. U dak li aħna rridu namlu kif ser najdu l-nies li ser jikru eh, spazju fil-kurutur Ewropew għalfejn għanna namlu da kif għan nispiegaħ dan kollu? Da kollu li ser nipruvaw nispjega u ovvjament ser nitikom aktar informazzjoni ta' aktar il-qoddim. Nitik lura l-mikrofon, Sur President. Grazzi tas-sew. inti għandek, għandkom disponibli għalikom interpretazzjoni fil-lingwi kollha u jien issa ħandur lura lejn l-aġenda. Naħseb li iva nżommu mal l-iskeda li għandna xinkella fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw mefusin bil-ħin. Mela issa għandna Sur Philip Lowe id-Direttur Ġenerali għall-Enerġija, mela il-komment introduttorji ta' tijak. Grazzi, President, grazzi tal-istedina għal din diskussjoni tant importanti mal-membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u dak tal-Parlamenti Nazzjonali. Nittamaw li ikonna deċiżjonijiet kostruttivi, dibattiti kostruttivi fuq il-livelli kollha, livell Ewropa u livelli nazzjonali. U dak li għadna fl-Ewropa kollha flimkien hija l-kuxjenza tagħna fuq id-dipendenza tagħna fir-rigward l-enerġiji li jiġu barra mill-Unjoni Ewropea u ħtieġa li niżviluppaw ejjun ġodda tal-enerġija għal negozji tagħna għal għal-ċittadini tagħna biex bekk konna enerġija li tkun vjabli, eh, li tkun vantaġġuża bħala prezz u fl-istess ħin nafu li għandna sfida flimkien biex niżguraw li jkollna ekonomija bbażata fuq użu baxx tal-karbonju li tkun kemm jista' jkun inqas dipendenti fuq il-kombustibbli ġejjin mill-fossili li huma ta' teddida għal ġejjin tagħna. U għalhekk xtaqt nirringrazzja lilek, Sur President u l Parlament Ungeris tal-li studentuna u tal-li organizzajtu dan l-avveniment u il-viżjoni tal-Kummissjoni u tal-Parlament Ewropew huma appoġġjati mill-parlamenti u anke mill-kapijiet ta' stat tal-Unjoni Ewropea nhar l-erba ta' frar. U lan huwa li noħolqu suq Ewropew li huwa miftuħ għan negozji, miftuħ għal fornituri tal-enerġija biex bekk l-Ewropa kemm jista' jkun ikollha l-iktar ejjun siguri, stabbli u viabli tal-enerġija għall-Ewropa. Aħna l-ikbar suq fid-dinja għall-forniment tal-enerġija, u għalhekk aħna għandna xi ħaġa x'nofru hija tad-dinja. Ta' bilħaq kienet ambizzjoni li ilna tberren f'moħħna għall-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, l-Parlament Ewropew li u suq li jkun integrat. U danna minnih permezz ta' sensiela ta' regolamenti e kim sejħa pakketti l-ewwel it-tieni u t-tielet pakett li ġew infassla sabiex bekk jippermettu li l-fornimenti jidħlu fl-Ewropa li jippermettu li jkun hemm kompetizzjoni li seħ b'tali mod li tkun ġusta l kulħadd u kulħadd ikollu l-opportunità li jikseb profitt mill-kummerċ mill-enerġija u jitati sigurtà tal-forniment lil kulħadd kif ukoll sigurtà għat-talba ta' dawk li qed ifornu l-enerġija fl-Ewropa l istess ħin fil-ħolqien għal dan is-suq li jkun integrat u miftuħ diversifikazzjoni ta' fornimenti tal-enerġija u anke rotot tal-enerġija mill vant u mill-Ponent tal-Ewropa. U dan iserraħ ukoll fuq l-interkonnessjoni. U għalhekk kien importanti ħafna għalina u l-Kummissjoni li l-ġimgħa li għaddiet f'Budapest taħt il-Presidenza Ungeriża rajna xaġa ġdida, impetu ġdid, moti propju għal ħolqien li kunem aktar interkonnessjoni u netwerk ta' infrastruttura integrata fl-Europa li tkun vitali biex dan is-suq jaħdem mod effettiv. Ta' bilħaq, jekk tkun tħares il-qoddim għall-ekonomija bbażata aktar fuq l-enerġija li tiġġedded u inqas fuq il kombustibbli ġej mill-fossili u aktar fuq il-ġenerazzjoni lokali, il konsum lokali tal-enerġija, eħtiex li jkun hemm modernizzar tal-infrastruttura tagħna u l-kondizzjonijiet li permezz tagħhom iċ-ċittadini jkunu jistgħu jagħmlu kommerċ fl-elettriku, l-gass u forom oħrajn ta' tisħin ta' tiksih sabiex bekk is-suq ikun viabli u jkun jista' jaħdem tajjeb. Għalhekk regolamenti u interkonnessjoni u integrazzjoni huma meħtieġa biex dan kollu jaħdem tajjeb, jimxi ħarir u jiddependi wkoll biex li niżviluppaw fuq rotot ġodda barra mill-Unjoni Ewropea li huma viabli għalina kemm minn barra mill-Unjoni Ewropea u anke ħdan l-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna dibattiti dwar il-leġiżlazzjoni fl-Ewropa u dan x'implika iżda nixtieq ngħidilkom messaġġ wieħed partikolari. l L-għan tal-leġiżlazzjoni fuq livell Ewropew fuq l-enerġija hija mhux li toħloq il-problemi hija li toħroq toħloq opportunitajiet, ġifiri li tippermetti networks u l-pipelines li jkunu ġestiti b'tali mod li il-kompetituri eżistenti ikunu jistaw jamlu xol tagħhom ta' kuljum iżda jkun hemm Eh, networks ġodda li jidħlu. Jekk networks u l-pipelines jinsabu fidejn dawk li huma diġà dominanti fuq is-suq għandna problema. U għalhekk neħtieġu niżguraw li jkun hemm ġestjoni indipendenti u investiment indipendenti fin-networks fl-interess sabiex ikun hemm kompetizzjoni. U dan huwa l-ekkim seħ tielet pakkett li huwa lajt motiv ta' tielet pakkett li ġie adottat fl-2009 u għet jiġi implementat palissa u jrid jiġi implementat ovvjament bil-kooperazzjoni tal-Istati membri li jridu jitrosponu id-direttivi f'liġi liġi nazjonali, iżda teħtieġ ukoll li kunem aktar xogħol jibes li tagħmel l-Aġenzija Żida tagħna fl-Ljubljana li hija dedikata li taħdem dwar dettalji tekniċi li tippermetti ċittadini jkunu jistgħu jagħmlu kummerċ fir rigward il-gass u l-elettriku u li lin mill-frontieri u dan il-kummerċ ifisser kif nistgħu nużaw in-netwerks mod effettiv u għalhekk jekk tkun Volga jew Brindisi jew Oporto jew Tallinn tkun fejn tkun fl-Ewropa tista' tixtri u tbih il-gass bħalma tista' globalment fir-rigward iż-żejt u din ħatkun effettiva ħafna sabiex infornu l-likwidità, il-flessibilità u l-aqwa prezzijiet fl-Ewropa aħna mhux qed nistennew li l-prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa jonqsu. L-enerġija skarsa madwar id-dinja iżda l ħaġa importanti hija li l-Ewropa rid ikollha qafas ta' regolamenti u ta' interkonnessjoni li jippermettilna fl-aħħar mill-aħħar niksbu l-aqwa fornimenti għalina u għalhekk għandna emerġenza sabiex nekordanaw il-kxol tar regolaturi tagħna fis-27 stat membru biex japplikaw din il leġizlazzjoni u hemm ukoll madwar mit operaturi ta' sistemi ta' transmissjoni li qed jaħdmu mal-Kummissjoni u mal-Aġenzija hemm pjanijiet fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura li nittamaw li jkunu ta' beneficju jkunu bażi ta' din il-kompetizzjoni biex jisseħ u anke sigurtà tal-forniment biex isserħenna rasna. Biex intikom xi eżempju ta' tip ta' proġetti fl-infrastruttura li qed nagħmlu li huma vitali għal kompetittività tal-pajjiżi kollha tagħna ma' l-networks, il-grids eh, offshore li l-in mill-kosta għall-enerġija tar-riħ hija potenzjal anke fil-libra fit-tramuntana tal-Ewropa biex bekk innaqsu biex namlu tajja pal konsum li jen fl-Europa, diversifikazzjoni tal-lejun tal-gas tagħna biex bekk ma nserħux biex fuq għajn wieħed ta' korrutur mill-ponent tal-Levant jew versa, Iżda kien serħu wkoll fil-viċinat tagħna fil-xlok eh, ukoll. Rridu naħdmu mill-tramuntana nofsinhar mill-Levant tal-Ponent biex bekk fil-Adriatiku fil-Baltiku nkun nistgħu nofru alternattivi Rridu integrazzjoni tal-swieq tal-gas tal-Baltiku l nsaħħu l-elettriku l-konnessjoni tal-gas mill- eh, tramuntana n nofsinhar mill-punent tal-Lvantu fi xloħ tal-Europa u barra minnek niżviluppaw. grids aqlin u effiċjenti li jistaw iġestu dawn il-flussi ġodda ta' elettriku u gas li mod li jkunu ta' importanza vitali biex bekk il-kumpaniji, negozji u ċittadini tagħna ikunu l-aktar sorsi kompetittivi ta' forniment. U hawn nixtieq insemmi wkoll xi ħaġa vitali għal kull stat membru u hija komuni għal politika nazzjonali u għal politika Ewropea. Nużaw l-enerġija b'mod effiċenti. Jekk nistgħu niġġeneraw modi li bihom it-telba tal-enerġija tkun tista' tintuża b'mod aktar intelligenti mill min juża l-enerġija billi jkollhom tarif fuq l-għażla li jistgħu jagħmlu biex jużaw l-aqwa sors ta' enerġija jew ta' setat enerġetiċi din hija xi ħaġa importanti u vitali u bżonn niżviluppaw l-infrastrutturi żdem sfidi. L-ewwel net ir-regolaturi fuq livelli nazzjonali ovvjament qegħdin hemm biex jaġixxu fl-interess nazzjonali, iżda hemm ħafna proġetti ta' interess Ewropew fejn l-investimenti fuq il-livell nazzjonali jistgħu tassew ikollhom benefiċċji usa f'pajjiżi oħrajn, partikolarment fejn hemm investimenti fil-ċentru tal-Ewropa li huma meħtieġa l-postijiet aktar imbeda fl-Ewropa u hemm naraw ħtieġa regolaturi biex jaqblu bejnietom kif jimxu l-qoddim u li jaqblu wkoll fuq il-bażi u r-rati ta' ritorn tal-flus biex bekk jippermettu lil min jaħdem f'dan l-ambitu li jikseb profit u jkun jista' jinvesti frabtiet ġodda. U t net fir rigward il-proċeduri tal-permessi. Fl-Europa madwar tiħu madwar 10 snin sa 12 sena biex ikollok implementazzjoni u jkollok kwalinkwa tip ta' implementazzjoni jew għal kapaċità ta' ġenerazzjoni jew f'linji ġodda tal-elettriku jew f'kwalinkwa tip ta' faċilità ta' ħażna ta' enerġija. Il-problemi bħalma qal is-sur il-President Buzek hija li l-Ewropa għandha sfida għall-enerġija u dawn huma tant vitali u l-firxa ta' żmien hija tant ristretta biex ikonna dawn investimenti u niżguraw is-sigurtà tal-forniment u l-kompetitività tfisser li neħtieġ li nagħmlu xi ħaġa għal dawn l-10 snin, 12 sena li nieħdu biex nimplementaw dawn il-proġetti. Għal daqstant irridu nsibu mod kif nistgħu nagħmlu streamlining tal-proċeduri sabiex bekk naraw x'inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' dawn il-proġetti. mbagħad nitroduċu dan fl implikazzjonijiet tal-komunitajiet lokali biex nipperswaduhom li valla pena li namlu dawn il-proġetti u li jkunu aċċettabbli għalihom. U għalhekk hija possibbli li ngħaddu minn 10 sa 12 sena għal xi ħaġa bħal 4 snin jew 5 snin sabiex bekk nimxu l-qoddim imbagħad fl-aħħar il-problema tal-fondi. Ħafna mill-proġetti tal-enerġija li huma meħtieġa biex niżguraw il-fornimenti kollha tagħna fuq il-livelli nazzjonali jistgħu jiġu riflessi fit-tariffi li l-utenti jużaw għall-elettriku u għall-gass. Iżda hemm ħafna proġetti li probabbilment mhux ħajġu finanzjati jekk l-entitajiet pubbliċi ma jidħlux fir-rigward il-pjan ta' finanzjament għalihom partikolarment ta' sigurtà tal fornimentu u l-għażla tal-enerġija u għalhekk irridu naraw sa liema punt kemm il-budget Ewropew kif ukoll il-budgets nazzjonali jistgħu jgħinu dawn il-proġetti partikolari. Grid Zaqlin li huwa t-titlu ta' din is-sessjoni Smart Grid hija element fundamentali biex nizguraw li l-fornimenti jkun intelligenti kit talba l-enerġija tkun intelligenti. Il-konsumaturi jinsabu f'pożizzjoni fil-ġejjini bit-tarif xieraq li jkunu jistgħu jġestu l-mod kif jużaw l-enerġija tagħhom stess, l-elettriku pereżempju f'darhom, tal mod li jkun ta' benefiċċju għalihom iżda wkoll jifrankaw fil-kapaċità ta' ġenerazzjoni ta' enerġija l europa kollha kemm hi. Din hija industrija li tiswa ħafna flus u hemm ħafna investimenti ta' ħafna flejjes li huma bbażi ta' 30, 40, 50, 60 sena u aħna fil-Kummissjoni qed nippruvaw nipproduċu xi ħaġa flimkien mal-Parlament Ewropew nittamaw li konna roadmap biex naraw x'fejħa ninsabu fl-2030, 2040, 2050 u fis-snin li ġejjin. U nittamaw li nkunu nistgħu naħolqu din il-blueprint f'Novembru ta' din is-sena. Grazzi. darf mich bedanken ganz herzlich für diesen Einstieg. Grazie Hafner. Grazie ta' dik l-introduzzjoni. Forse nistaw nduru lejn il-Kunsill Presidenza Ungeriża biex jintroduċu il-pożizzjoni tagħhom, Pol Kovac. President Buzek, Direttur Ġenerali, mikrofonu mixawl? Qed jaħdem? Tistgħu tisimgħuni jekk jogħġbok? Iva, nistgħu nisimgħuk, jgħidu l-interpreti? President Buzek, Direttur Ġenerali, membri distinti tal-Parlament Ewropew, Sinjuri. Huwa ta' pjaċir kbira lija li qiegħed u nirrepreżenta l-Presidenza Ungeriża. Dawn huma suġġetti tal-aġenda tal-lum li huma paralleli ħafna għal kompiti tal-presidenza tagħna fir-rigward infrastruttura u l-iżvilupp mod partikolari. Għal daqstant, ippermettu li ngħaddi xi rimarki fuq ix-xogħol li sar sissa u ninformakom fuq il kompeti li fadal għal l-aħħar ħames ġimgħa tal-presidenza tagħna li fadlinna. Palma diġà saħaq saħħu l-kollega qabli l-enerġija hija waħda mill-iktar sfidi jaħarqu u pressenti li għandna qudiemna sabiex niżguraw li jkun hemm l-iżvilupp ekonomiku u n-sigurtà nazzjonali jridu ntejbu l-fornimenti tal-enerġija u anke l-kompetitività tal-ekonomija Ewropea. Fl-istess ħin irridu nżommu għajnejna fuq l-ambjent ukoll L-Ungarija kienet konxa ta' dawn l-sfidi u l-enerġija poġġejnija fil-priorità tal-presidenza. L-azzjonijiet tagħna kienu nil-kontribwixxu għas-sostenibilità, sikurezza, sigurtà u s-swieq ta' enerġija integrata. Dawn rajna li kienu ta' suċċess u kontribwixxejna għal għanijiet usa tal-Unjoni Ewropea. Fi rigward is-sostenibilità, l-Ungarija kienet ħarqana li timxi l qoddim għal strateġija tal-enerġija fuq meda twila ta' żmien. Dan lan ġie mħeġġeġ ukoll mill-ewwel laqa tal-Kunsill fuq l-enerġija nhar l-erba ta' frar meta l-Istati membri dikjaraw li ħajkunu impenjati għat twaqqif ta' suq waħdini tal-gass u l-elettriku sal-2014 u qbilna wkoll li l-ebda stat membru mandu jiġi iżolat minn dan is-suq wara s-sena 2015. Il-Kunsill saħa ukoll fuq iħtieġa li jkun hemm aktar fokus fuq l-enerġija u l-relazzjonijiet esterni li aħna rafna li huma vitali sa biex eh, nilħqu l-anijiet tal-2020. Skont il- Lini gwida tal-Kunsill aħna mmirajna li noħolqu konklużjonijiet fuq il-komunikat tal-2020 2020 għall-20% sal-2020. U aħna wara l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Enerġija konfermejna r-riżultati u l-prioritajiet stabiliti mill-Presidenza u mill-Kunsill. Il-Presidenza tal-Kunsill proponiet li nibdow diskussjonijiet fuq ir roadmap 2050 li kien is-suġġett tal laqgħa informali f'Gudolo fl-Ungerija fil-bidu ta' dan ix-xar. Nemnu li diskussjoni ta' timpetus ġdid u kbir għal proposta tal-Kommissjoni. Fir rigward is-sostenibilità wkoll aħna għandna dokument tal-pjan revedut tal efficienza tal-enerġija. U wara diskussjoni dettaljati fil-grupp tal-enerġija, l-Presidenza timmira li tadotta l-konklużjonijiet tal-Kunsill nar il-10 ta' Ġunju fil-laqa tal-Kunsill. Fi rigward is-sikurezza, sigurtà, il-Presidenza iset li tiddiskuti l-komunikat tal-Kummissjoni fil-qasam tal-politika tal-enerġija u anke fi rigward il-progress fil-sigurezza tal-produzzjoni taż-żejt u l-gass eh, lil mill-kosta. U dan din id-diskussjoni rabtet ma l-diskussjonijiet esterni, rabtiet esterni li hemm fuq dan ir-rigward. Fir-rigward il-mira tal-suq integrat, waħda mill-miri tal-presidenza kienet li nħu ftejm fuq regolament tal-integrazzjoni tas-suq tal-enerġija u tat-trasparenza. U aħna tinaraw tinħarsu eh, qoddim għal kunsil tal-10 ta' ġunju u nittamaw li wara nkun nistgħu bil wara il-xogħol tal-grupp tal-, -grupp tal ħidma tal-enerġija u anke ma' trialogu bejn il-Kummissjoni, il-Parlament u il-Kunsill. Aħna niproponu li konna tlet laqad bilaterali nar 29 ta' ġunju li jistaw waslu għal ftejim politiku. Għallek l-aħħar adattament mill-Parlament Ewropew huwa mistenni li jasal sa' Settembru. Il-kwistjoni tal-sistemi ta' infrastruttura tal-Ewropa li kien is-suġġett ewlieni tal-laqa konġunta tal-lum seta tkun l-iktar soġġett jaħraq importanti fuq l-agenda u mhix ta' staġib għaliex l-istrateġija ġdida mill-2011 sa 2020 kif ukoll il-summit tal-enerġija ta' frar li diġà semma talab li jkun hemm aktar attenzjoni għall iżvilupp tal-infrastruttura u anke l-twaqif ta' blueprint għal proġett ta' dan l-10 snin li ġejjin u nivitaw li kunem izolament ta' ċertu stati membri mis-swieq tal-enerġija. Biex nilħu l-anijiet tagħna l-Ministri tal-Enerġija provaw il-komunikat fuq mill-Kummissjoni fi frar u brabta mal-prioritajiet identifikati u bil-iktar eżempju immedjat, il-Kummissjoni waqfet grupp ta' ħidma oli fuq il-pajizi ta' ċentru l levant tal-Europa biex identifikaw l-infrastruttura, ħtiġijiet u l-prioritajiet fil-reġun u ninistabilixxu interkonnessjoni mit tramuntana għal nofsinhar tal-Europa. Aħna rridu nilħu dawn l-iżviluppi tal-infrastruttura biex bekk nimxu mal-konferenza intergovernativa tal-livell tal-li seħħit il-ġimgħa li għaddiet il-gvernijiet, il-regolaturi, l-operaturi ta' trasmissjoni, l-kumpanija ta' enerġija, l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-partijiet kollha interessati nitolbuhom jiddiskutu sabiex bekk naslu nidentifikaw x'inhuma l-problemi ta' dawn l-infrastrutturi. Mill-preżentazzjonijiet li kellna aħna nexxina niksbu iktar informazzjoni fuq l-infrastruttura ta' trasmissjoni, il-mekkanizmi tal-lokazzjoni tal-ispejjeż, l-għażliet x'inhuma u anki l-għażliet finanzjarji. Grazzi għal darboħra li edin hawnhekk fil-laqa konġunta tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew biex bekk naraw kif nistgħu ntejbu l-fornament tal-enerġija tagħna. Nħares il qoddim għad diskussjonijiet ta' suġġetti interessanti tal kurutura tal-enerġija u s-sistemi intelligenti u kif qal il-President il-Presidenza tal-Enerġija tħares il żvilupp tal-enerġija u l-infrastruttura tal-enerġija pala pont li tejn l europa timxu l qoddim lejn aktar kompetittività, aktar ġejjini sigur u aktar eh, nadif fl europa Grazzi. Kovac darf ganz, ganz herzlich äh, Dankeschön sagen. Grazie ħafna Sir Kovac. Nishtiq nirringrazzjak. Forsi nista nieħu din l-opportunità biex nerġa' nirringrazzja għal daw kollha li um, attendu l-laqa tal-lum u nixtieq nirringrazzja wkoll il-Presidenza Ungeriża tal-li ħadu din l-inizjattiva. Nixtieq mhux biss ingrazzja l-Presidenza, ma nixtieq nirringrazzja l-Assembleja Nazzjonali Ungeriża tal-li ħadu l inizjativa u organizzaw din il-laqa. Nixtieq nirringrazzja l dawk il-kollegi tiegħi kollha mill-Parlamenti Nazzjonali. Kif għadna, kif smajna mill-Presidenza Ungeriża u nixtieq nirringrazzja l-Presidenza hawnhekk u ma jemnu li l-idea ta' settur tal-enerġija sostenibbli u li persuni jifilħu jħalsu għalih priorita għal-presidenza u nixtieq li nkomplu f'din id-direzzjoni. Kif smajna diġà l-responsabilità il-prinċipali tagħna bħala ko-leġislatur li nimxu lejn li nikkonkludu il-swiq eh, tal-enerġija li nipromuovu l frankar tal-enerġija u l-effiċjenza li nipromuovu forum ġodda ta' enerġija li nipromuovu l-rabtiet bejn il-parti differenti tan netwerk importanti ħafna jekk aħna nixtiequ niksbu suq waħdini tal-enerġija sfida prinċipali li aħna se niffaċċjaw se tkun li nkunu rridu nkopru il-ħtiġiet tal-futur tagħna tal-enerġija. L-President presidenza tkellem dwar din il-ħtieġa kemm fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, l-Ewropa u fid-dinja kollha nafu li il-konsum tal-enerġija kull ma jmur qed jiżdied u l-istati membri għandhom rwol importanti x'jaqdu għal dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà tal-enerġija u l-kisba ta' din is-sigurtà rridu wkoll nindirizzaw it-taħlita tal-enerġija fil-futur l-Energy Mix u l-Parlament Ewropew kien attiv ħafna ippromuova ir-riċerka fil-qasam tal-fużjoni nukleari mistoqsija li rridu nsaqsu minħabba il il-firxa ta' leġislazzjoni x'nistgħu nagħmlu sabiex nippromuovu l-armonizzazzjoni għandna naċċertaw is-sigurtà tal-enerġija mhux biss għal ċittadini bi dħul medja imma għal dawk iċ-ċittadini wkoll bi dħul baxx. Ġifiri dawn il-punti huma importanti ħafna. Sfida oħra li nindirizzaw kon se nuża il-kelma konflitti, ma forsi għandi nuża l-kelma tensjonijiet ambientali. Dan l-aħħar kellna prezentazzjoni fuq dan is-suġġett. Irridu naraw kif aħna nistgħu nittrasportaw l-enerġija tar-riħ lejn ċentri ta' produzzjoni l-kbar kif nistgħu naħznu l-enerġija b'mod aħjar ovvjament hemm implikazzjonijiet u konsekwenzi ambjentali u hemm konflitti bejn dawn iż-żewġ għanijiet u qed nitkellem ukoll dwar l-enerġija alternattiva idroelettrika permezz tar-riħ, il-biomassa, jiġifieri dawn lejun kollha qed jiġu studjati mill-istati membri. Hemm bżonn ta' aktar riċerka fil-qasam tal-enerġija ħalli bekk nistgħu nsibu soluzzjonijiet e, innovattivi ħalli nistgħu naqsu d-dependenza tagħna. Ovvjament hemm bżonn ta' fondi u dan il-bżonn huwa kbir ħafna. Rridu nieħdu deċiżjonijiet fuq medda twila ta' żmien. Irrid ikun hemm approċċ xira għandna nibnu aħna infrastruttura ta' smart energy ħalli bekk il-konsumaturi ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-fatt li jkun hemm ħażna aħjar u infrastruttura intelligenti ħalli bekk nistgħu aħna noħolqu bilanċ bejn e, talba u il-provvista għanna nimmodernizzaw l-affarijiet importanti ħafna dan mannix aħna naffetwaw l-istabilità kif ukoll il-kompetitività tagħna. Dan se jkun possibbli biss jekk l-infrastruttura tagħna aħna nwessawha u nagħmluha iktar intelligenti. It-Trattat ta' Lisbona ifisser li issa hemm il-possibilità li jkun hemm ir-rwol imsaħħaħ għall parlamenti Ewrop nazzjonali, skużawni il-Parlament Ewropew issa jinstab fil-qalba tal-proċess leġislattiv tal-Unjoni Ewropea. Artiklu 149 ta' trattat jagħmel referenza esklusiva l-enerġija u l-ħtieġa li l-Parlament Ewropew setat Eh, leġislattivi tal-Parlament Ewropew jiġu eh, imwessa ħalli bekk il-Parlament jista' jsir ko-leġislatur ukoll. L-Unjoni Ewropea se kollha eh, fi snin li ġejjin taħdem kooperazzjoni mill-qrib kemm mal-istati membri kif ukoll mal-awtoritajiet lokali, reġjonali u mal-parlamenti nazzjonali ukoll ovvjament. Il-kwistjoni ta' sussidjarjetà għandha tingħata l-istess importanza bħal approċċ komuni jekk ovvjament ma nixtiequx aħna nirrabjaw lil dawk li votaw għalina il-membri tal-Kumitat ħadmu ħafna fuq eh, su eh, uniku eh, tal-enerġija, ħadmu kol fuq l-frankar tal-enerġija, l-enerġija effiċjenta, effiċjenti ejjun differenti tal-enerġija kif ukoll networks intelligenti. Dawn huma meħtieġa sabiex nwissu it-triq lejn swieq tal-enerġija iktar integrati. Il-Parlament ukoll ħadem fuq il-leġislazzjoni dwar is-sigurtà tal profissa tal-gas. Kien hemm dibattitu importanti fuq il-lajnuna finanzjarja għal proġetti relatati mal-enerġija u t-twessieħ ta' dawn u pala kol leġislatur qed naħdmu mal-Kummissjoni fuq l-integrità fis-suq eh, tal-enerġija kif ukoll it-trasparenza. Swieq trasparenti huma importanti ħafna jekk aħna nixtiequ nigarantixxu prezzijiet raġonevoli lill-konsumaturi tagħna, l-Kumitat tagħna kif ukoll il-Parlament Ewropew kollu kemmu eh, aħna eh, tkellimna dwar il-progress ta' malar, jekk aħna nixtiequ niksbu lan tagħna li ikolna 20% ta' frankar fil-enerġija sal-2020. L-idea li aħna nimxu sa' eh, iktar eh, u jkollna iktar frankar ta' u effiċjenza tal-enerġija sal-2050. Fil-rapport ukoll tkellimna dwar politika tal-enerġija ġdida l-Unjoni Ewropea 2020 sabiex bekk nkunu aħna nistgħu noħorġu bi viżjoni fuq medda twila ta' żmien sal-2050 se jkollna wkoll mm, għan fuq medda twila ta' żmien kif ukoll medda qasira ta' żmien u miri f'nofs iż-żmien. Is-sigurtà tal-enerġija, l-effiċjenza dawn huma punti importanti ħafna fil-programmi ta' ħidma tagħna l-infrastruttura tal-enerġija. Aħna kellna ħafna dibattiti fuq dan is-suġġett aħna wkoll kontribuxxejna l-ħidma tal-Kummissjoni dwar fir-rapport Wagner aħna tkellimna ma' fuq ħafna prioritajiet u wis probabli dan ir-rapport se jiġi adottat mill-Parlament f'Lulju. Irridu aħna nindirizzaw il-ħtieġa li nifaċilitaw l-investiment li modernizzar dan huwa pass ieħor importanti l-qudiem l-Kumitat eh, l industrija u l-Enerġija wkoll jixtieq ikun ikollu involviment attiv għal dak li għandu xaqsam mal l-implementazzjoni tal-istrateġija tal-enerġija. U wis probably il-Kummissjoni se twettaq dan f'Ottubru ta' din is-sena għalhekk kif tistgħu taraw għandna ħidmiet differenti u firxa ta' dawn dawn l-aħħar snin din il-kwistjoni saret iktar u iktar importanti ġifiri e, x-xogħol li kellna nagħmlu dan Zid imma rridu u kulħadd jaf e, li aħna rridu nkunu ambizzjużi imma rridu aħna nkunu realistiċi u koll rridu aħna ikollna sustabilità kif ukoll prezzijiet raġonevoli u sigurta. Jiena vera grat li aħna organizzajna din il-laqa illum. Irridu nitkellmu mhux biss mal-Kunsill u l-Kummissjoni imma ma' gvernijiet nazzjonali u rridu fuq kollox nitkellmu mal-parlamenti nazzjonali. Għalek wara dawn il-kommenti tal-bidu nixtieq nerġa' ngħaddi l-mikrofonu lill kollega tiegħi Sur Rogan li diġa ħabbar li jixtieq jagħtina xi eżempji fuq din it-tema. Ewropa il Parlamenti kif képviselőtársaim, tekintettel arra, hogy a mai megbeszélés għax. Signori, membri mill-parlamenti nazzjonali Ewropej, Mela, aħna se nitkellmu dawn l qabel kollox dwar il-kurituri tal-enerġija. U nixtieq jiena nitkellem fuq din it-tema fl-introduzzjoni tiegħi. Ftit snin ilu rajna aħna kemm dil-kwistjoni kwistjoni importanti meta kien hemm il-kwistjoni tal gass mir-Russja li ma kienx qed jasal fl-ista f'xi stati membri Importanti li mwaqfu u importanti li waqafna suq tal-enerġija, suq eh, li ġie mwaqaf fil-Kunsil ta' frar taħt il-Presidenza Ungeriża sal-2015 mhux se jkun hemm mux se jkun jibdel jibdel stat eh, membru li mhuwiex konness man network mhux ħajkollna il-Gas Islands dan sal-2015 se jkun hemm interkonnessjonijiet bejn l-istati membri kollha. Qed niddiskutu din it-tema Eh, f'ħafna fora differenti għanna l-korrituri tan nofsinhar imma għanna l-korrituri eh, tal-reġun Baltiku kif ukoll dawk il-korrituri li ehm, jagħmlu rabta bejn it-tramuntana u n-nofsinhar. Imma ovvjament eh, l-investiment li huwa involut hawnhekk fondi kbar li jridu jintefqu hawnhekk kwistjoni li torreċ hawnhekk għandha x'taqsam mal-finanzjament tal-komunità u mill-komunità. Aħna qed nippruvaw inwaqfu suq u jekk se jkun hemm finanzjament mill-komunità dan għandu jiġi introdott eh, bil-mod ħalli ma jkunx hemm xi distorzjoni fis-suq. Hemm finanzjament mill-Unjoni Ewropea sabiex din l-interkonnessjoni bejn is-sistemi tiġi mwaqfa, imma ħaġa oħra importanti li niddeċiedu eżattament lim reġuni għandhom jiġu finanzjati ġifiri fuq livell ġeografiku il-Kummissjoni, IVA, il-Konsil. E il-Kummissjoni tista' toħroġ bi eh, proposti maħna rridu naċċertaw li jkun hemm interkonnessjonijiet reali fl-Ewropa u ġenwini. Faxar jew 15 il-sena jista' jkun forsi diffiċli li nwaqfu dawn l-interkonnessjonijiet, dawn ir-rabtiet minħabba l-ammonti involuti iva nitkellmu dwar finanzjament mill-Unjoni Ewropea imma rridu wkoll niġu finanzjati minn ximkien ieħor. Kull darba li din l-idejja tiġi mqajma eh, u l-mistoqsija eh, Issir ta' min ġifiri se jħallas il-tweġiba dejjem tkun il-konsumatur. Għanna bżonn ukoll ta' leġislazzjoni għax għanna bżonn ta' affas ħalli bekk ikun hemm sim tajjeb tal dan l-infiq bejn il-partijiet interessati u l-infiq irid ikun ġustifikat ukoll. Dan huwa importanti ħafna importanti li l-investiment li dan iva jkollu effett għal konsumaturi li dejja li neliminaw id-dipendenza fuq l-enerġija li noħolqu interkonnessjonijiet li noħolqu struttura effettiva li nużaw ejjun differenti tal-enerġija u naċċertaw li l-enerġija wkoll tibqa' eh, bi prezz li huwa raġonevoli għalhekk irridu nisħu fuq ir-rwol tar-regolaturi rwol huwa importanti ħafna għalhekk irridu nikkonsidraw dan il-punt u rridu ikun hemm bilanċ ukoll bejn l-interessi kollha involuti hawnhekk. U dawn l-affarijiet għandhom jisiru kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Jiena konxju li il-fat li rridu aħna naqsmu l-investiment eh, bejn l-atturi eh, fuq is-suq dawk li mhumiex atturi fuq is-suq eh, dan se jirrekjedi ħafna debattitu imma regolatur huwa importanti ħafna hawnhekk dwar ir-regolamentazzjoni u li rridu nirregolaw il-finanzjament irrid ngħid hawnhekk li dawn l-investimenti għandhom ikunu fuq medda twila ta' żmien il-kontroll ta' qafas regolatorju huwa importanti hawnhekk ukoll għandna bżonn aħna hawnhekk għandna bżonn nikkonsidraw l-interessi kollha Sinjuri, aħna se nitkellmu dwar il-kurrituri tal-enerġija minn hawn ftit ieħor, għalhekk mhux se nidħol fwis dettall hawnhekk eh, ħalli bekk ma nqogħdux aħna nħaltu il-punti fuq l-aġenda tagħna. Għalhekk se nagħtikom iktar tarif. Iktar tard għalhekk dawk kienu l-punti li xtaqt inqajjem f'dal mument. Grazzi ħafna. Eh,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 Ewwel punt għandu x'jaqsam mal-kurituri tal-enerġija. Membri, kull kellim jew kellima se jkollu tlet minuti Se jkollna żewġ kelliema mill-Parlamenti Nazzjonali u mbagħad kellim mill-Parlament Ewropew. Ġifier tnej wieħed nej wieħed. Ma nafx kintkom tafu x'inhuma ir-regoli għandhom x'jaqsmu mal-blue card jekk tixtiequ tkellmu titkellmu tistgħu turu il-blue card u mbagħad is-segretarjat jieħu nota. Se jkollna pawża għal kafe iktar tard. Pawża ta' 15-il minuta dak li qed nanteċipaw, imma ovvjament eh, mbagħad mhux se jkollna ħafna ħin wara il-pawza, ġifiri nixtieq nissuġġerixxi li nneħħu l-pawza l-kafe, ġifiri ma naħlux wis ħin bekk. Is-sur Kasoli mill-Parlament Taljan. Grazzi ħafna. Fisem is-Senat Taljan nixtieq ngħid grazzja jiena nixtieq eh, ngħid li importanti li nkomplu bil-impenn li ħadet il-komunità, jiġifieri li nżidu s-sigurtà u biex niffaċilitaw ukoll li jkun hemm l-iskambju tal-enerġija transkonvenali f'pajjiżi ġifieri l-Italja, aħna dejjem ħtimna sabiex niftħu in-networks kemm diplomatiċi kif ukoll eh, konkreti ħalli bekk ikollna diversifikazzjoni ta' provvista tal-enerġija ġifieri aħna lesti bħala pajjiż pajis li nnejnu l-sistema eh, Ewropea sabiex tkun iktar sigura u iktar kompetittiva. Jiena nixtieq nala dan mm, l-intervent qasir sabiex nisqu li inkomplu niffokaw fuq il-konġezzjoni sar networks nazzjonali ħalli bekk eh, is super Ġifiri nevet taw jkollna dawn il-super kurrituri imma problemi gbar fuq il level nazjonali. Ġifiri rridu noqogħdu attenti hawnhekk. Rainer Ur, Franzija Namżati Parlament kif Oui, Monsieur le Président, je vais intervenir au nom de la Commission économique de... Grazie ħafna jiena membru tal-Kumitat eh, Ekonomiku jiena mill-Assemblea Franċiża aħna favur l-interkonnessjonijiet bejn in-netwerks jiġifieri aħna nasbu li nistgħu vera nużaw ir-riżorsi tagħna b'mod tajjeb irridu naċċertaw li jkun hemm provvista sekura l pajjiżi differenti. Naħsbu wkoll l-importanti ħafna li niverifikaw il-kontribuzzjonijiet u l-isforzi li kull pajjiż jagħmel jiġifieri daqsa biex dawn iħarsu l-impenni Ewropej li ħadu ġifieri fuq il-ħarsien tal-ambjent u rridu aħna nistudjaw eh, li niddiversifikaw lejun tagħna ħalli bekk ma nserħux wis fuq forum partikolari tal-enerġija. Rridu wkoll nimmodernizzaw in-networks tagħna kif diġà smajna. Rridu aħna nuru solidarjetà lil mm, pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea mela in-networks intelligenti, element importanti ħafna li ninkludu l-enerġija li u ukoll Jena naħseb li bekk nistgħu aħna ntejbu l-effiċjenza tal-enerġija tagħna l-aħħar punt tiegħi ċer dwar li nipromuovu ir-riċerka importanti ħafna li ninaqdu l-isforzi tagħna kif ukoll l-investimenti tagħna peress li s-settur tal-enerġija settur importanti ħafna l-futur tagħna u ovvjament l-Ewropa għandha bżonn turi ħafna ambizzjoni. Grazzi. iridu leva za Grazzi tassew. Jina diġa għamil zbal, is-sur Andras Ratzki kellu jitkellem. Kellna nidu diskussjonijiet, ġifri ħanti il-kelma mbagħad nagħti il-kelma allura lis-Sinjura Nibler li hija MEP. Niskuża ruħi tal-iżba li għamilt, jgħid il-President. Iva, grazzi tassew. Sur President, Direttur Ġenerali, Sinjuri. Kwistjoniet importanti tqajmu minn delegati li tkellmu qabli. Dak li xtaqt ngħid madana kollu kien li f'Marzu tal-2007 l-Parlament Ewropew approva test fuq il-politika tal-enerġija li hija bażi tajba diskussjoni tagħna llum. Din kienet tagħmel referenza għal kuruturi tal-enerġija u anki rabtiet tekniċi u prattiċi fl-10 ta' novembru tal-2010 aħna approvajna komunikazzjoni fuq l-enerġija il-komunikazzjoni kienet l-enerġija l-2020 kien hemm referenza għal networks, għal kuruturi, il-pjanar, l-amministrazzjoni. L-idea prinċipali kienet li noħolqu abza kwalitattiva għal mod kif dawn networks kienu meċxin. Issa sabiex niksbu dan il-għan huwa essenzjali li nassikuraw li il-prinċipju ta' eh, provvista sigura tal-enerġija tkun edha fissu intern. Din hija kwistjoni prinċipali. Is-Sur Rogan diġà qal fil-fatt li fl-Ungerija aħna batejna il-konsegwenzi diretti ta' dak li jista' jiġri meta jkun hemm tuħtel fl-enerġija. Aħna kellna situazzjoni fejn iċ-ċittadini u l-industrija eh, batew minn nuqqas l-enerġija xorta waħda irċevejna il-provvista, pero xorta waħda ħassejna li l-ekonomija iva tista' sofri meta jiġru dawn l-affarijiet, tista' tbati konsegwenzi ħorox meta jkun hemm mistoqsijiet dwar il-provvista tal-enerġija. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux biss jikkuntentaw ruhom li jassikuraw l-enerġija tas-suq internu ma jridu jihdu konsiderazzjoni wkoll tal sigurtà tal-provista tal-enerġija ta' l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Il-provista tal-enerġija ma tiqafx sal-frontiera ta' pajjiż, għalhekk irid ikun hemm ġestjoni tajba fis-suq intern tal-enerġija. F'dan l-istadju aħna għandna networks nazzjonali li rridu jiġu żviluppati ma fuq kollox rridu nistabilixxu daw il-kulturi tal-enerġija brabti transkonfinali u rridu wkoll ninkludu kuruturi ġodda tal-enerġija wkoll. Xaġa li jaffem importanti għandha x'taqsam mal-fatt li nwaqfu infrastrutturi tal-enerġija intelligenti li tassikura t tfaddil tal-enerġija, sigurta u li tkun kapaċi tadatta għal l-enerġiji rinnovabli. Kif ukoll bl-inklużjoni tal-provvista ġenerali lil konsumaturi. Reċentament daw l-aħħar snin, reċenti anzi, aħna rajna bosta proġetti u idejat fuq dawn l-istess linji, pero kif uh, qal il-kellim ta' qabli, aħna għandna bżonn strateġija wiesa. U dawn għandhom nija aħna nanazlu ħjar proġetti biex immexxuha minn qudiem nemmen li stati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jarfu li s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u l-idea tal-kuruturi tal-enerġija ma jorbtux mal-kompetenzi ta' l-istati membri individuali għaliex dawn huma interessi ta' kulħadd. Iċu l-istati membri rridu jisaxħu li xulxin, ir-rabtit ta' bejnietom sabiex jħolqu konsens u anki viżjoni waħda komuni. Aħna nemnu li d-deċiżjoni tal-Kunsill fuq l-enerġija importanti li minn frar nistabilixxu suq tal-enerġija tal-gas, taż-żejt, tal-elettriku, fl-enerġija sabiex bekk innaqsu u anki forsi nelimina kikun possibbli id-dipendenza tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea kif qal President Busek aktar kmieni. Rridu neliminaw dawn il-gżir ta' enerġija jedin għadhom jibqaw fl-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll rridu neliminaw dawn il xqu dawn il- kuruturi maluqa li ma jistawx fl-ħar mill-ħar ikunu kuruturi għall-enerġija. minħabba l-fat li mumiex adegwati u mux għat jaqdu l-anijiet taħħom, għalix dawk il-pajizi li jinsabu fit tmim tal-linja ta' dan il-kuratur qed jinsabu et ipoġġu ruhom f'sitwazzjoni ferm diffiċli u diffiċli ħafna li biex jipproteġu lilhom infushom kontra sitwazzjonijiet bħal dawk li aħna eh, esperjenzajna fix-xitwa tal-2009 fl-Ungerija. Allura aħna rridu nissikuraw li jkun hemm il-provvista sigura tal-enerġija kellna numru ta' ideat ukoll, pereżempju li stabilixxu networks mill-tramuntana għal nofsinhar fil-Europa ċentrali, fost oħrajn, l-Ungerija wkoll niedet serje ta' miżuri sħaf fuq dawn l-istess linji, per eżempju, rabtiet ma' Rumanija u l-Kroazja u fil-faddaw intemmu fl-2010 għall-anijiet tal-gas. Xogħol ukoll għadu qed isir sabiex jitwaqfu jitwaqaf linja li ser ikun parti minn din il-network milli għaddeja mit tramuntana sa nofsinhar u fil-faddaw il-kontratti diġà ġew iffirmati għal dan il-għan. Serje siħata kwistjonijiet marbuta ma' l-Unjoni Ewropea, pero xorta waħda dawn għadhom pendenti, u jina xtaqt insemmi u nagħti numru ta' eżempji f'dan il-każ. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' rabta tal-nofsinar eh, u in-Nabuko, Hemmhekk għandu jkun hemm rabta bejn dawn iż-żewġ networks minkejja l-fatt li dawn jistgħu jkunu qegħdin jikkompetu ma' xulxin. Kwistjoni oħra għandha x'taqsam mar-rabta bejn l-Italja, l-Greċja u t-Turkija. Il-kurutur tal-gas tan-nofsinhar. Dinja kwistjoni oħra li jaffer importanti. Hemm netwerk oħra li torbot il-Ġorġa, l-Azerbajġan u r rumanija Dan jistaw kol idaħalna fi proġetti sottoreġjonali. U dan huwa wieħed mill-eżempji ta' diversifikazzjoni ta' networks tal-enerġija. U fil-fatt dan ħareġ minn azzjonijiet konġunti Ewropej. U meta dan kollu issir realtà, Dan ser jippermetti biex titwaqaf rabta bejn il-pipelines tal-gas. Pero kif smajtu sinjuri l-infrastruttura tal-enerġija u li niżviluppaw il-kuruturi tal-enerġija u affarijiet li jeħtieġu jinħasbu b'mod ċar. Rridu nistabilixxu proġetti u anki niffinanzjawhom meta nkunu nafu li kollox miexi kif suppost trasparenti u effiċenti. irrit ikun għacċet, ikun fema ċara ta' dak li qed namlu u dawn nagħmluhom kemm jista' jkun konformi ma' xurxin. Rigward il-finanzjament, dan kollu afferm delikat, hemm ukoll kwistjoni ta' finanzjament fuq livell Ewropew u, u anki finanzjament li ħajkun maqsum u li daħ jiġi mill-livell ta' stat membru fuq livell nazzjonali ġifiri. Rridu nieħdu deċiżjoni malajr għaliex wara kollox dawn il-kwistjonijiet huma pjuttost urġenti aħna nemnu li bħala parlamentari nistgħu nikkontribwixxu ħafna biex nibnu konsens nazzjonali U għalhekk jiena kuntent li l-Parlament Ewropew u l-Parlament Ungeris organizzaw dan is-seminar konġunt li permettilna nagħmlu skambju tal-idejat fuq dawn il-kwistjonijiet. Jiena verment interessat li nara x'ħaj joħroġ illum id-diskussjonijiet tagħna u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar aħna l-kol ser ikollna idea aktar wisa ta' dawn il-kwistjonijiet kruċjali. Grazzi. Wassajna kuz Ewropa Parlament kif biex xogħol ekstra tnejn ma' għandni Is-Sinjura Nible, MEP, kieġbok. Grazie tas Sur President. Nishtiq di l-opportunità li nitkellem fil-laqa tal-lum. Sabiex bekk nappella l kollegi tiegħi mill-Parlamenti Nazzjonali jien għandi tlet kummenti. Propjament huma mistoqsijiet għal parlamentari nazzjonali x'inkun nafsa li ma punt Huwa possibbli li jkollna politika tal-enerġija jissa fuq l-Unjoni Ewropea u l mistoqsijiet tiegħi marbuta wkoll ma' issu suq intern. Iva rridu nistabilixxu n-networks tagħna li ħafna drabi dawn neqsin u dan neċessar biex ikollna eh, suq waħdini tajjeb, però ħafna stati membri xorta waħda għadhom qed jipprattieġu u jaqtaw anki l-swieq nazzjonali u għalhekk li għandna l-membri mill-Parlamenti Nazzjonali llum fostna nixtieq nara salim punt huma lesti li jappoġġawna meta niġu għal ftuħ ta' swieq tal-enerġija nazzjonali blan li nersqu lejn swieq tal-enerġija Ewropej, anke rigward l-użu ta' l-enerġija rinnovabbli issa. Il-Kummissarju tagħna Sur Oettinger ukoll eh, ħareġ bidea ta' ambizjużi anke li nużaw xi mudell, xi tip ta' mudell Ewropew u fil-fatt qal li ħana nipromuovu l-enerġija tar-riħ, l-enerġija ta' ta' xemx fin-nofsinhar tal-Ewropa, pereżempju fejn ħafna xemx, u aħna Ovvjament din fil-Ġermanja jekk nistabbilixxu għaddi tkun rivoluzzjoni, però din hija mistoqsija importanti. Intom, membri parlamentari nazzjonali, pruvaw resqu l-perspettiva Ewropea meta tmorru lura fil-kapitali tagħkom, iddiskutu mal-kollegi tagħkom dwar kemm importanti dan. Unbat Fukushima, l-inċident li sar, nasab tkellimtu ħafna dwar dan fil-Parlamenti Nazzjonali tagħkom. Aħna hawnhekk fl-Ewropa għandna għandna għandna l-Kummissjoni wkoll li ħadem is-Sur Ottinger li ħadem bisħiħ u bla dubju rridu stress test fil- impjanti nukleari kollha Ewropej rridu nizviluppaw kriterji b'saħħithom għall impjanti nukleari fost l-Unjoni Ewropea nappoġġaw ukoll il-kummissarji il-kummissarju f'dawn dan ix-xogħol. Nixtieq tassikuraw ukoll parlamenti nazzjonali l-attenzjoni wkoll fuq din il-kwistjoni fil-waqt li impoġġu pressjoni fuq intom poġġu pressjoni fuq il-parlamenti nazzjonali tagħkom sabiex intom ikolkom l-aktar livelli joli meta ikolkom impjanti nukleari u anki biex timplementaw daw il-livelli nixin u ukoll nitlobkom għanzi biex istabqaw tagħmlu pressjoni sabiex tassikuraw li ħadd ma jela għajneħ jew inkella juri lax eh, indifferenza meta ġiju bi għall-implementazzjoni ta' livelli ta' prattika jew ta' implementazzjoni għal dak li impjanti nukleari, ixtu l-attenzjoni għal kif l-Unjoni Ewropea tista' tagħti aktar valur miżjud li huwa l-interess ta' ċittadini lura f'pajjiż tagħhom. Issa, grazzi tassa. Filippo Bubbico, mill-Senat Taljan. Grazzi tassew jina jidir li li importanti l-intervent tal-Onorevoli Mibler. Importanti li il-Parlament Ewropew jiddiskuti, li parlamenti nazzjonali jiddiskutu wkoll dwar daw is-suġġetti. U rigward il-kwistjoni tal-lum, Ġifri dak li qed nirriflettu il fuq illum il-kuruturi tal-enerġija, mill-ewwel nixxieq ngħid li huwa importanti li nitilqu mill-kwistjonijiet prinċipali. Il-kuruturi huma utli biex iħadmu b'mod aħjar issu intern tal-enerġija. Jew inkella daw il-kuruturi għadin joħolqu dipendenzi ġodda. Aħna rridu namlu kull sforzi nista' sabiex bekk is-suq intern tal-enerġija ikun operattiv. Għaliex permezz dik il dak il-mezz jistaw jiġu ġenerati benefiċċji għal ċittadini kif ukoll kumpaniji. Irridu nassumu kriterji ta' effiċenza fil-ġenerazzjoni tal-enerġija elettrika, termika, jew inkella ta' mezz ieħor U għalhekk jidirli li huwa deċisiv li ngħidu x'inhu l-prinċipju tal-neutralità tan-networks ta' trasportazzjoni u ta' interkonnessjoni li is swieq interni, is-swieq nazzjonali jistgħu jirriżultaw jaqblu u għalhekk il-regolamenti u l-liġijiet li għedinem għallura rridu joffru aktar prestiġju u appoċ għall-Aġenzija Ewropea anki biex ikun hemm regolamentazzjoni, però jgħinu kol biex interventi ta' leġiżlazzjoni li għandhom lan li jaqdu it-tekniċi speċifiċi u li jkun hemm ukoll uniform il-livelli jkunu uniformi għaliex kull ħaġa li sir f'pajjiż wieħed jistgħu jkunu jaħdmu għall-lan biex jinħolo is-suq wieħed għall-enerġija fuq livell Ewropew. Mill-moment li tinqasam l-idea li kunem il-priorità fuq dan is-suġġett li fora kollox l-Ewropa tiddependi fuqu. Ġifri li kollna viżjoni li naffrontaw, jkollna approċ vizjoni strateġika biex nitrattaw suġġett bħal dan tal-enerġija. Köszönöm szépen l úr, és a kazi hozzászóló solo eh, Rainer Widman. Eh, Grazzi tassew. Issu Rainer Widman mill-Parlament Awstrijak jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sur President, Sinjuri. Bla dubju l-enerġija u wieħed mill-punti li l-Parlamenti Nazzjonali jiddiskutu kif ukoll jagħmlu ċittadini. U anke fuq livell Ewropew kulħadd irid jagħmel dak kollu li jista. Is-Sinjura Nibler tkellmet dwar l-enerġija fotovoltaika, termali, però anka irridu naraw fejn hu rrieħ. Rridu wkoll ħarsu lejn il networks kif nibnu n-networks fejn hemm il-ħtieġa wkoll inti ma tibnix network sabiex eh, toħloq dipendenza għaliex inkella din twassal għal aktar importazzjoni ta' faham u dawn ovvjament jiġu mill-Unjon barra l-Unjoni Ewropea bħal Russja eżempju, allura l-ewwel net irid ikollna diskussjoni ta' xab x'għandu jsir fejn. Nabukku fil-fatt ġi diskuss ħafna għandna għanna bżonnu nabukku tal-lib li għallura nħarsu lejn enerġi rinnovabli issa. L-Austria u kol bla dubi tista' tagħmel aktar fuq dan il-lat. Saret analiżi tajba ħafna fuq l-enerġija rinnovabbli u kunċetti teoretiċi, però il-kwistjoni prinċipali u li aħna għandna bżonn in-nies prinċipali l-esperti meta ħna niddiskutu daw l-affarijiet, għax inkella il ċittadini jitilfu l-fiduċja tagħhom. Irridu naraw li verament l-enerġija l-Ewropa tista' tipprovdi l-enerġija li nifissa. L-Awstrija ovvjament eh, għandha problemi. Franza per eżempju wkoll ħafna mill-enerġija tagħha kważi 90% minn sors nukleari, però ftit taħna aħna wkoll nistgħu noħorġu minn nukleari. Għaliex wara kollox Fukushima fitħilna tiqat opportunità U jekk tgħaddi sena, n-nies ħajjil sew, mhux ħankunu nistgħu niddiskutuha fi żmien li ġej. Allura iva stress test, però dawn iridu jsiru n-espert indipendenti u mhux mill-operaturi Għalix, Għaliex kollox tiġi inkluż fit stress test terrorizmu, kapaċità tal-bniedem li jizbalja. Allura aħna ma rridux fiduċja bla raġuni, rridu ma nistax nafdew bajnina magħluqa f'dan il-każ. Per eżempju fl-Awstrija aħna għanna dak li nsejħu pump storage, tip ta' ħazna partikolari. Ġifri, wieħed jippompja enerġija, jaħżen u bat jiġġenera l-elettriku. Dik insejħu la bl-Inglis pump storage. Forsi mhux kulħadd jista' jagħmel dan, aħna nagħmluha fl-Awstrija fil-Ġermanja hemm ħafna mezzi differenti, fatt aħna ngħidu daqsxejn għalihom, imma aħna għandna wkoll ammont ta' rinnovabbli nistgħu nużah. Però hawnhekk iridu niffukaw fuq ħafna affarijiet u ninvestu kif suppost. Keze solo Stanislav Ivan képviselő l Lengyel Parlament. Grazzi, il-kommenti tiegħek kienu interessanti ħafna. Is-sur Stanislavi mill-Parlament Pollak. Is-Senat Pollak jirrappreżenta, anzi skużawni, il-rappreżentant mill polonia jek joġbu. Eżis kollegi. Skontna l-Pollakki hemm bżonn ta' diversi miżuri għall-infrastruttura tal-enerġija, Dok li kim sejħa pontijiet tal-enerġija mod partikolari. Il-mira tkun ntejbu l efficienza tal-enerġija, U għala din hija priorità li nala u għalan tagħna. Dan għaliex aħna nħossu li permezz ta' dan lan mhux biss nigarantixxu li jkun hemm provvista ta' enerġija sigura l pajjiż konċernat iżda nistgħu wkoll nagħmlu tajjeb għall impatt negattiv fuq l-ambjent. L-effiċjenza tal-enerġija timxi id fit ma' tnaqis tal- Eh, fornament tal-enerġija, tkun xe tkun il-lejjun tal-enerġija, kemm tkun jekun alternativa jew inkella li ma tiġġeddiġ. Nistaw naħsbu li niproduċu l-enerġija, u l-ek importanti huwa li nikonna enerġija effiċjenti. U għalek aħna qed nifukaw aktar fuq l-effiċjenza tal-enerġija li hija twittit triq għall-innovazzjonijiet li jistgħu jkunu interessanti għal livell Ewropew. Aħna qed nisħu wkoll fuq l-ispeċifiċitajiet tal-pajjiżi differenti u tar-raġuni differenti fih dan l-Unjoni Ewropea u f'dan il-kuntest dawn il-karatteristiċi speċifiċi jridu jitqisu wkoll meta nfasslu viżjonijiet usa U dan għalu kol il-President Buzek, meta nitkellmu dwar strateġija komuni, irridu nqisu l-aspetti speċifiċi ta' kull territorju. Il-pontijiet tal-enerġija, l-interkonnessjonijiet, per eżempju, u nixtieq insemmi żewġ proġetti partikolari. Il-pont tal-enerġija lejn l-Litwanja u il-rabta ukoll mill-Polonja għal-Ġermanja. Hemm żewġ interkonnessjonijiet li seħħu sadan it-tant u li twettqu u il-talba l-enerġija, il fornimenta tal-enerġija u r-rabta li twassal l-enerġija tar-rieħ mill-Ġermanja l-Polonja miex 100% tajba bħalissa u nafu li hemm Eh, xi fil fir-rigward it-trasmissjoni tal-enerġija, iżda mbagħad fir-rigward il-pont ta' pontijiet tal-enerġija jitolbu li jkun hemm twettiq ta' networks intelligenti u dan ħan nitkellmu dwarhom iktar tard fid-dibattitu. Biex nagħlaq, nixtieq ngħid li dawn l-interkonnessjonijiet esterni jridu jaqdu rwol li itejbu wkoll il-ħidma ta' sistemi internazzjonali u dan id bosta drabi biex bekk iwaslu għas-sigurezza s-sigurta tal-enerġija. Jekk aħna rridu nimxu l-qoddim fl-Unjoni Ewropea, dawn l-interkonnessjonijiet, dawn ir-rabtiet, iridi garantixxu l-flus tal-enerġija minn żewġ direzzjonijiet. Basta, mumra ċeka. Uh, Grazie ħafna. Forsi indirizzajtek ħażin fil-bidu smajt ismek, hawnhekk iżda xorta waħda. Issa għandna s-sur ċef mill-Parlament Ewropew, s-sur Uru ċef, u nitlob li l-MEPs ikun aktar preżenti hawnhekk. Għax jidher li bħala porzjon meta mqabbel mal-Parlament Nazzjonali meta nċedin ħafna. Għazi eskluċitu eh, Grazzi u nilqa' Ma merħba lil kulħadd. Dan huwa suġġett importanti ħafna. Is-sigurtà tal-enerġija u tal-fornament tal-enerġija hija importanti ħafna ċittadini. Aħna possibilment il-koll qed nistennew li nitkellem fuq l-enerġija nukleari, iżda le. Kieku tkun Fax li wisq għalija, nitkellem dwar il-gas. Il-kollega mill-Austria qal li blajnuna tal-enerġija li tġeddet mod gradwali tista' tnaqqas il-forniment tal-gas in ġenerali. Iżda sfortunatament skont l-istimi li rajt bħalissa, sissa, kollha qed jgħidulna li il-gas ħaj jizdiet fl-Ewropa il-kontra u hemm ħafna raġunijiet wara dan u mhux nidħol fihom kollha waħda minnhom u hija importanti ħafna hija marbuta mal-lejun rinnovabbli. U hija din li ġejja sistemi tal-enerġija li jridu jkunu bilanċati u n-nuqqas ta' stabilta foqsma oħra għanda għanna namlu tajjeb għaliha permezz ta' kapacitajiet ta' tapposta iżda sissa il-gas jipermettik lek li tmur minn 100% sa 500% u tagħmel tajjeb għal nuqqasijiet ta' kapaċitajiet li jkollok f'ċertu mkejjen oħrajn. Pereżempju jekk l-enerġija ġejja mir-riħ tfalli, tagħmel tajjeb bil-gass u dan xi fisser ifisser li tuża aktar u aktar gass kif jgħaddi żmien għaliex hemm ħafna stati membri li qed jieħdu miżuri biex joħorġu mill-enerġija nukleari. U ser nagħmel tajjeb għal dan għal darboħra kapacitajiet oħrajn u għalhekk is-suq tal-gas fl-Ewropa kull ma jmur ser ikun aktar u aktar importanti. U allura għandkom xi idejat kif nistgħu ikonna suq tal-gas bħalissa kull ma namlu huwa li jkun hemm relazzjonijiet teknoloġiċi ma' Russja, Nord Stream, South Stream li jistaw bidlu ammonti enormi ta' enerġija. Għanna l-kurutur ta' nofsenar ukoll li huwa porzjon żgħir meta mqabbel ma' dawn il-kapaċitajiet li semmejt qabel u għalhekk tista' u wkoll għal kuntratti fuq medda twila ta' żmien. Iżda dawn imorru kontra l-loġika tas-suq kif nistgħu imwaqfu suq fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk nistaqsi lil kulħadd hawnhekk anki il-buro fuq il-panel. Xi tajdu dwar il-terminals ta' l-LNG, il-liquefied natural gas? rritu ikun hemm operaturi ta' posta. U rrid ikun hemm xprun għall operazzjonijiet oħra fuq issu, iżda ma tanċu ma rappreżentati fil-Strateġija 2020 e e u lanqas fl-istrateġiji nazzjonali. Mod partikolari f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-kapaċità li jagħmlu tajjeb għal din enerġija. U għalhekk minħabba sitwazzjoni ġdida li hemm fih dan l-Unjoni Ewropea, meta nħabtu wiċċna magħha, naħseb li għandna nħarsu lejn l-iżvilupp il-ġodda li hemm f'dan il-qasam naħsbu mill-ġdid fir rigward it-terminals ta' l-LNG. Naħseb li din tista' tkun eh, zvolta għas-suq Ewropew. Grazzi, rappresentant tal-Parlament Rumen l-Onorevoli Janku. Fisem il-Parlament Rumen l-Onorevoli Janku. Jiena nixtieq nsemmi elementi ewlenin. Illum, l-ewwel nett. Kien hemm studju li kien hemm dan l-aħħar mill-Komunità tal-Enerġija f'dawn l-aħħar ġemat fuq il-konsum tal-enerġija u l-konklużjoni tagħhom hija li għandna tliet sfidi ewlenin qudiemna. Is-sigurezza tal-enerġija, l-klima u d-diżugwaljanzi soċjali. L-ewwel nett, fir-rigward is-sigurtà Din ovvjament tinkludi l-kwistjonijiet li qed diskutu dwarhom illum. Il-kuruturi tal-enerġija għat trasport tal-hydrocarbons mod partikolari u l-Ewropa teħtieġ li titkellem vuċi waħda hawnhekk inna nitkellmu għal aktar minn xar snin fuq il-proġett Nabucco u f'dan iż-żmien l-imsieħba kollha f'dan il-proġett iffirmaw ukoll il-proġett South Stream li bażikament njoraw ħallaw l-Rumanija waħedha. La darba niddiskutu dan, ċina temmiet żewġ kontratti, waħda għal trasporta zejt żejt mill-Bahar Kaspju u ieħor biex jitrasportaw gas mill-istess reġun. Nitkellmu dwar terminals jitrasportaw il-LNG, il-gas naturali likwifikat U sa dan it-tant l-ikbar terminal ta' dan it-tip ġim temmi u dan ħajforni l-ċina, l-Ġappun u l-Korea tisfel u dan jirrappreżenta 4% tal-LNG. Sa dan it-tant ħsibna li aħna għandna xi sors għal dawn it-tip ta' enerġiji fil-Baħar Kaspju iżda issa dipendenza tagħna fuq dan it-tip ta' enerġija kull ma jmur qed tiżdied Dawn l-aħħar snin 25% tal-kapaċitajiet tal-produzzjoni ta' dawn l-enerġiji ħadu postom eh, il-faċilitajiet ta' LNG. Issa, fir rigward il-dizastru tal-Fukushima dan biddel ta' taħt fuq is-sitwazzjoni fuq il-livell globali u l-Unjoni Ewropea kienet qed tippjana li tbni 72 impjant nukleari. Sa kieku dak kien il-każ u maħniex ċerti li f'dawn l-aħħar 20 sena disa impjanti nukleari rinbenow kieku kienet possibbli naħseb li konna nkunu ottimisti wisq fil-basir tagħna għax fit-30 sena li ġejjin konna se nserħu biss esklusivament fuq iż-żieda tal-konsum tal-hydrocarbons. U dan huwa konfermat mill-aħħar rapport mill-Aġenzija Internazzjonali għall Enerġija u anke mir-rapport prezentat f'Montreal f'Settembru tal-2010 mill-Kunsill Globali għall-Enerġija. L-konklużjoni hija li l-konsum ta' hydrocarbons ser jiżdied midwar 79% sa 81%. U għalhekk il-kwistjoni, il-mistoqsija hija għaniex ikonna vuċi waħdanija fuq dan jew le. Għanna suq ġenwin fil- eh, gas naturali Jiena naħseb li l-impenn li niksbu suq waħdini fuq dan fih dan erba snin huwa ottimist wisq. Għal gas dan ser ikun impossibbli forsi se jkun fattibli għal żejt iżda mhux għal gas. Eżempju minn Romanija. Fir-Romanija din tinsab fil parti mbeda tal-Unjoni Ewropea u tiddependi biss mir Russja u għalhekk ma tantx hemm suq għal gas naturali għax dan qed jiżdied minħabba dipendenza tagħna fuq l-importazzjoni. U dan xi fisser? Fisser li s-suq ġenwin għalina huwa possibbli li niksbuh. U għalhekk qegħdin hawn u rridu nifmu darba l dejjem li l-proposta li konna Kumitat fuq il-livell tal-Istati membri għall-enerġija hija meħtieġa u t-tieni net u importanti li niddefinixxu il-proġetti strateġiċi ta' interess Ewropew. Tielet net huwa essenzjali li nidentifikaw is-sorsi ta' finanzjamenti li jgarantixxu il-livelli annwali ta' finanzjament għal kull proġetti msemmija. Jekk dan ma niksbuħx, ma jirnexxinniex niksbuħ, ser nkomplu niddiskutu fuq kwistjonijiet ġenerali għal dejjem u ma naslu kien Hemm stati li għaddejjem mill-kriżi bħalissa bħalma nafu u qed ikun hemm attivitajiet nazzjonalistiċi u protezzjonisti bħala riżultat ta' dan u għalhekk nixtieq nifraħ lill-Presidenza u lill-Parlament li waqqaf tanni tanna din l-istadina għaliex hija tweġiba tajba għal dawn il-problemi. L-enerġija kull ma jgħaddi żmien qed tiswinna dejjem aktar flus speċjalment f'dan l-ambjent ta' kriżi ekonomika u nemmen li għarret ikun hemm priorità strateġika l-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Et isir il-ħin. Jiet il-President. Bħala skeda fardinna ħafna xogħol għandna tliet kelliema. l-ewwel is-sur il-kollega u mbagħad is-sur Arazki biex jagħlaq. L-ewwel is-sur Schulz mill-Parlament Awstrijak. Grazzi President tal għaddejt l-kelma. Kollegi, aħna rridu noqogħdu attenti biex nagħmlu tajja pal sogru. Ġestjoni tar-riskju diġa semmejni, qed nitkellmu dwar networks, dwar kuraturi, u l-ewwel fuq il-gas naturali. Naħseb is-suġġett l-iktar importanti għal gas naturali huwa l-effiċjenza tal-enerġija. Fl-Awstrija, 90% tal-gas naturali fil-fatt qed jitranzita minn pajjiż tagħna. It-trasport wassal għal ħafna missjonijiet tal-biossidu tal-karbonju, 500.000 tunnellata, forsi mhux ħafna likom, iżda ifisser l-istess enerġija li għetin tuża għat trasport tal-gas naturali u dam għaddej minn mill-rotot tagħna. Rridu għadu attenti u nżommu dan f'moħħna meta niżviluppaw il-kuruturi ta' enerġija u lek l-effiċjenza ta' enerġija importanti dan id-nieħ fid-dokument. Nafu li hemm xpruni oħrajn tittejjeb l-effiċjenza tal-elettriku iżda anki fl-industrija. Iżda trasport huwa wieħed minn dawk l-iktar oqsma ineffiċjenti meta nitkellmu dwar l-enerġija u l-ek nżridu nżommu dan aspett f'moħħna. Issa fuq il-grids tal-enerġija L-enerġija nukleari għalina hija suġġett importanti ħafna fl-Awstrija, mhix kwistjoni ta' madwar il-mejda biss, iżda hija kwistjoni urġenti għal ċittadini tagħna. Jekk tagħtu ħarsa lejn il-grid transitorju li qed jgħaddi minn pajjiżna hemm ħafna enerġija u pipelines għaddejjin meħdejna u allura nistaqsu kif qed jiġi ġenerat l-enerġija. X'inhi l-problema li jkollna l-enerġija nukleari? Hemm min toġbu din lajn u hemm min ma toġbux din lajn ta' enerġija l-enerġija nukleari u għalek rridu naraw jekk se naċċettaw il-grids il-ġodda. Naħseb li rridu qodu attenta ħafna u naħsbu mill-ġdid fuq il-kurutura tal-enerġija xumma l-ewwel ħaġa li għandna nagħtu ħarsa għaliex jekk irridu kunu preċiżi fuq dan, l-aspetti reġjonali huma importanti wkoll. Bażikament qed nippruvaw niżguraw li ikonna forniment reġjonali xira fi żmien ta' kriżi. Il-forniment garantit huwa xi importanti wkoll u rridu naraw li rnexxinna nagħmlu għaddejjem forsi sorsi oħrajn nistgħu ndaħluhom bħal biomassa jew l-idroelettriċità. Semmejna dil-kwistjoni tal-pump storage, tal-ħażna tal-enerġija. tal ħażna tal enerġija tal tal enerġija Zdem ħafna nies li mhux qed kawis fuq dan għax dawn il-kuraturi donhom isom għet jamlu ħsara fuq l-ambjent u mhux qed jiġu aċċettati u għalhekk minn fejn ġejda kollu ħafna flus qed jiġi allokati mill-pajjiżi li eh, qed ifornu l-enerġija u għalhekk qed jagħmlu ħafna flus minn dan kollu. U kull kuratura u li jeni għanna nżommu f'moħna li hija possibilità li jkollna kurutur biex ikun hemm valur miżjut tal-Ewropa u dek għandu jkun l-lan tagħna u minn dik il-punt di vista. U minn dik il-punt di vista rid ikun hemm effiċjenza globali u tiżgura li l-benefiċċji jintlaħqu minn kulħadd involut. Fuq LNG, liquefied natural gas, gas naturali likwifikat, rridu mezzi biex dan din l-enerġija nisfruttawa, jkun aktar għażliet mhux biss fuq l-importazzjoni tad gas naturali. Irridu niżguraw dawk il-pajjiżi li qed inġibu l-enerġija magħhom rridu narfu li mhumiex bil-forz demokratiċi, forsi mhux il kas tar-Russja biss iżda hemm pajjiżi oħrajn. U għalhekk jekk nkomplu serin hekk mhux se nżidu stabilità fid-dinja iżda ħnifinanzjaw sistemi differenti. Jekk inħarsu lejn ġejjin f'dan ir-reġun, qogħdu attenti għax ma tantx aħna għanna nkunu gburin għal reġims li aħna għedin nappoġġaw minħabba kwistjoni tal-enerġija u għalek il-fornament ta' dan l-enerġija hija minn dawn il-pajjiżi fir rigward il-Nabucco. Kemm ħajkun ħieles dan il-fornament? U għalek irridu nafdaw fuq il-fornament fuq is-sigurtà tal-fornament tal-enerġija xinkella ma tantx ikunu ħsibna wis, u għalhekk dan huwa suġġett importanti ħafna u hija kwistjoni qed tirrepeti ruħha dejjem inqajmuha u ma tantx ksibna tweġiba fuq dan l-aspett. Bra minn hekk hemm il-periklu li l-laqda Ewropea tista' tixxekkel għal bċertu proġetti ewlenin u l-proġetti ewlenin huma sbiħ ħafna, l-istess japplika l-grid Ewropej, iżda titqod attent meta timplementa. Għaliex l-enerġija l-aktar sigura hija enerġija li aħna ma nużawx jekk nkunu korretti, u għalhekk irid qogħdu attenti li nitkellmu dwar l-effiċjenza l-enerġija għal darb'oħra. Naraw x'net nużaw u x'disponibbli diġà bħal enerġija. U bat irridu naraw kemm qed inkunu verament Ewropej. U hija mistoqsija tajba x'jekk inħarsu lejn l-ekonomija tal-enerġija tagħna u naħseb li l-gass huwa periklu għal dan kollu, bażikament fl-aħħar mill-ġurnata il-kuntratti eh, ta' forniment fuq medda twila ta' żmien ser eh, jiġbru magħhom il-tamir konċerna tal-enerġija u naqsu u jduru għal fornimenti oħrajn. Forse mux tajab wisqna namlu dan, u għalek u attenti li nħarsu lejn l-aspett ta' sigurtà. Tunu u attenti u koll li l-Europa marret li lin mill-ideja tal-faham eh, u l-azzar fil-bidu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 li se jkolli jiena nintervjeni wkoll waqt il-konklużjoni ta' dan id-dibattitu nixtieq jiena nagħmel xi kummenti eh, fuq dak li għadu kif eh, intqal. Ħafna mm, rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali tkellmu dwar it-taħlita tal-enerġija kif ukoll l-enerġija nukleari. Nafu aħna li, ehm, li Kulħadd jixtieq eh, joħloq politika komuni tal-enerġija. U dan huwa l kulħadd għalkemm il-fażijiet jistgħu jkunu differenti din il-politika Ewropea għandha tkun politika li jkollha s-suċċess. Imma ovvjament se jkun hemm xi temi li se jibqgħu taħt il-kompetenza nazzjonali minħabba l-prinċipju ta' sussidjarjetà rridu aħna nagħmlu distinzjoni bejn dawk il-kwistjonijiet li huma ehm, kwistjonijiet tal-komunitarji u li se jkomplu jkunu e, u jaqgħu taħt il-kompetenza tal-komunità fil-futur ukoll u dawk il-kwistjonijiet li se jibqgħu taħt kompetenza nazzjonali nazzjonali. Dwar is-suq Ewropew tal-enerġija hemm kompetenza tal-komunità ukoll informazzjoni fit-tielet pakkett dwar l-enerġija rridu aħna u struttura komuni bażi ta' dan u huwa għalhekk li llum il-ġurnata nitkellmu dwar il-kurituri tal-enerġija u um, ġew approvati wkoll xi eh, dokumenti pal pereżempju dwar il-forniment tal-gass. U hemm xi affarijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza nazzjonali u bir-raġun għax l-aħjar eh, Eh, deċiżjonijiet fil-fema tiegħu tiegħi jistgħu jittieħdu fuq livell nazzjonali u reġjonali. Pereżempju dwar l-enerġija li tiġġetet situazzjonijiet sitwazzjonijiet differenti bejn l-istati membri differenti u ovvjament imbagħad hemm il-kwistjoni tal-enerġija nukleari din il-kwistjoni taqa' taħt il-kompetenza nazzjonali, skużawni. Aħna hawnhekk fi Brussel m'għandniex ninterferixxu wis f'dan id-dibattitu qed nitkellem jiena dwar id-dettalji partikolari ovvjament nitkellmu ħafna dwar din it-tema speċjalment dwar l-inċident ta' Fukushima rajna l- il-filmati differenti u nistgħu iva nitkellmu dwar l-standards komuni u nitkellmu dwar dawn imma dwar it-taħlita tal-enerġija xorta waħda għadni nemmen li m'għandniex aħna nindaħlu wis f'dan id-dibattitu dibattitu li jrid jibqa' nazzjonali jekk aħna nieħdu deċiżjonijiet ta' malajr wis mbagħad naraw fil-futur li dawn huma eh, deċiżjonijiet żbaljati u mbagħad il-kunsekwenzi se jkunu katastrofiċi jew kbar ħafna. Ġifieri rridu nadottaw il-prinċipju ta' sussidjarità nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Ungeriża li ħadmet malajr ħafna għax nitkellmu dwar kompetenza nazzjonali. Aħna nixtiequ li jkollna politika tal-enerġija Ewropea, ġifiri aħna rridu najdu x'naħsbu li huma l kompetenzi nazzjonali u x'naħsbu li huma l kompetenzi eh, tal-Komunità Ewropea. L-Onorevoli Obavajs, grazzi ħafna. ċe, L-ewwel punt li nixtieq inqajjem hawnhekk. It-tielet pilastru ta' l-istrateġija 2020 ġifiri l-effiċjenza tal-enerġija ma nistawx nanjorawh. Għal xejn aħna noqogħdu niġġeneraw l-enerġija u mbagħad naħluha. Nix inżid hawnhekk u nixtieq nagħmel referenza għal xi ħaġa li n-nies diġa' tkellmu dwara. Meta nitkellmu dwar il-kulturi tal-enerġija, xi kultant ninsew li diġa' għandna il-kulturi il-Ġermanja, il-Lussemburgo u Franza waqfu komunità ta' ħames stati fejn hemm interkonnessjonijiet bejn il-frontieri. Lan kien wieħed sempliċi. Ħalli bekk ikun hemm trasport faċli ħafna tal-enerġija mir riħ u l-Lussemburgu diġà u kol eh, dit il-kapacità ta' ħazna mill-megawatt eh, għal 10 megawatt ħalli bekk jista' jkun hemm il-ħazna ta' din l-enerġija jekk ikun hemm tnaqqis fil-riħ eh, mal-kosta. U ehm, dan kollu seħ minħabba il-bini ta' impjanti għal ħażna tal-enerġija nafu li hemm pajjiżi pa' Danimarka, ir-Renju Unitu, Norveġa li xtiequ jingħaqdu ma' dan il-proġett. In-Norveġa wkoll għandha l-possibilità li tibni l-impjanti ta' ħażna ġifiri aħna issa qed nimxu lejn network tal-enerġija u ta' spiss intqal li eh, rridu naqsu d-dependenza tagħna fuq eh, pajjiżi bħal Russja jew l-Vant nofsani, imma possibilta oħra okel ħafna drabi nitkellmu dwar il-proġetti ma l-Afrika ta' mat-tramuntana ta' l-Afrika, proġett li jiseħ l-Arab Spring, jiġifieri l-Afrika u l-Ewropa jistgħu jaħdmu flimkien. Għalli bekk nistgħu aħna nużaw ir ta' tad-deżert. Ma nix ninsew sissa eh, l-aċċess tagħna l-enerġija mix-xemx eh, kien limitat irridu aħna nagħmlu iktar rabtiet mal-pajjiżi li għadni kif semmejt. Grazzi ħafna. Is-sur membru tal-Parlament Ungaris. Grazzi ħafna, President. Bisni li ċenti għalulna li xi stati membri dawn kaxkru saqajhom għal dak li għandu x'jaqsam bini tal-kurrituri tal-enerġija kien hemm min adotta approċċ reġjonali kif smajna mill sur Schulz, ġifiri u dawn il-proġetti huma tajbin ħafna sabiex is-sigurtà tal-enerġija tiġi imkatra kif ukoll jitnaqsu il-prezzijiet tal-enerġija imma hemm xi kontradizzjonijiet hawnhekk l-ewwel qabel kollox jekk aħna nerġgħu naħsbu fuq il-kriżi rajna aħna li l-istati membri komplow iżidu u jitolbu taxxi ehm, mill-kumpaniji tal-enerġija imma din il-pressjoni waslet għal xi problemi għax dawn il-kumpaniji ma setawx jinvestu iktar għalhekk l-investiment li kien hemm bżonn sabiex jinħolqu dawn il-kurrituri tal-enerġija ma setax isir u um, għalhekk ta' spiss dawn eh, ma kienx hemm impenn eh, ta' investimenti pers li l-kumpaniji ma setawx jew ma, ma ma eh, ġenerawx bizzejiet liħ. Għalek għanna nazbu dwar dawn l-affarijiet, għanna pereżempju nippruvaw niżviluppaw metodu li se jippermetti l-istat u l-ekonomija jaħdmu flimkien. Nixtieq niġbed eh, minn eżempju ta' pajjiżi stess, ġifiri fejn naraw li l-kooperazzjoni bbażata fuq eh, prinċipi maquda inħass li aħna stajna nsibu soluzzjoni u aħna rajna u koll u kienem naqra tensjoni bejn il-pajizi l-differenti xi pajizi jesportaw il-kapital u um, għallulna li dawn uh, huma uh, dominanti, dawn jiprovdu il-kapital, il-flus, għalek dawn jinstabu fi pozizjoni li ipoġġu l-interessi tagħhom. Fl-ewwel pożizzjoni. Ta' spiss il-kumpaniji tal-enerġija jistgħu jiġġeneraw iktar liħ f'pajjiż minn ieħor, jiġifieri l-istati għandhom rwol importanti x'ħafna x'jaqdu hawnhekk, hawnhekk se ntenni ruħi għandna bżonn ta' iktar trasparenza dak li għandu x'jaqsam mal-istruttura tal-prezzijiet kif ukoll ir-regoli tal-prezzijiet din il-ħaġa għandha tiġi applikata fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-sur Lewna eh, ħalli bekk jista' jagħtina taqsira ta' dan id-dibattitu. Mikrofonu għal kellim. I'm not going to sum up. Le, mux se namel taqsira, ma se namel xi kummenti ta' malajr eh, pala tweġiba għal punti relevanti u eh, interessanti li saru minnaħa tal-membri tal-parlamenti nazzjonali. Il-politika tal-enerġija Ewropea taħlita tal-affarijiet li jsiru kemm fuq livell Ewropew kif fuq gol fuq livell nazzjonali dawn għandhom jimxu it fit u ehm, rispettivament irrespettivament eh, mis-sitwazzjoni jew l-qada legali jekk ehm, ħaġa għandha ssir fuq livell Ewropew mela għanna nagħtu l-ġustifikazzjoni. L-interkonnessjoni mhux għan innifsu imma tagħmel sens li namlu is-swieq iktar kompetittivi li namlu l-provvisti iktar sikuri għal pajjiżi individwali kif ukoll għal kumpaniji individwali għalhekk jiena nixtieq nagħmel distinzjoni sabiex niċċara l-affarijiet id-dependenza fis-suq tal-Unjoni Ewropea dipendenza fil-kuntest ta' sistema legali fejn eh, l-interdependenza ta' kulħadd garantita. Mela, dwar l-affert li jiseħħu barra mill-Unjoni Ewropea qed nitkellmu dwar sistemi differenti, allura l-affarijiet mhumiex ċerti peress li hemm liġijiet differenti, imma jekk hemm bżonn ta' interkonnessjoni bejn l-Awstrija u l-Italja li jiena nemmen li din l interkonnessjoni importanti kemm għall-konsumaturi u għall mm, kummerċ Taljan kif ukoll eh, tal-Awstrija. Eh, eh, tajjeb li din is-sistema tagħha l-istess nistgħu ngħidu għal ħażna kif ukoll is-sigurtà nukleari. Il-għala dan il-punt importanti kemm għall-kummissarju tiegħi kif ukoll għall-kummissarji l-oħra dawk il-pajjiżi li m'għandhomx eh, il- mm, l-enerġija nukleari huma inkwetati dwar l-effetti ta' din l-enerġija u dawk li għandhom l-enerġija nukleari jixtiequ li jkun hemm iktar sigurtà u dak li aħna nixtiequ nagħmlu fuq livell Ewropew. Nixtiequ aħna ninaqdu l-isforzi, ħaġa li ma nistawx namlu fuq livell Ewropew fejn hemm responsibilta għal prevenzjoni ta' terrorizmu. Eh, din ħaġa taħt il-kompetenza taħt livell nazzjonali minħabba li għandha x'taqsam mal-sigurtà. Ma nistawx aħna nikkontrollaw e, il-sigurtà minn Ġermaniża u la nistgħu aħna nikkontrollaw l-MI6 eh, fil-Belġu rappresentanti kollha kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlament eh, Nazzjonali saħħu fuq eh, xanda tagħmel il-Kummissjoni sabiex eh, tressaq il-proposti u aħna ħadna nota ta' dawn is-suġġerimenti. Grazzi ħafna. Grazzi. Forsi nista nitlob sur Araskina sabiex jagħti taqsira tad-dibattitu. Grazzi ħafna, grazzi uh, eżis eh, kollegi, sur eh, segretarjat eh, tal-Istat. Jena xieq nibda billi nati l-opinjoni personali tijaj. L-ewwel darba li jena qed nitkellem fil-Parlament Ewropew u din iż-żjara permetti li nara kemm hi ħaġa sabiħa l-Unjoni Ewropea aħna naqblu fuq ħafna affarijiet imma fl-istess waqt hemm ħafna approċċi differenti. U um, dan jiena rajtuh mill-kummenti li saru, ġifieri hemm femit differenti. Dwar l-enerġija, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkompli tisħaq fuq is-sigurtà tal-provvista għandna wkoll nimxu lejn il-ħolqien ta' politika waħdanija. U dan għandu jkun is-sisien jew il-bażi tal-isforzi tagħna, ġifieri kulħadd iswed jaqbel fuq dan il-punt. Jiena nemmen li dibattitu sissa u kol wera li l-infrastruttura li teżisti mandiċ bis tiġi m'għandix biss eh, tkun imwessa imma jrid ikun hemm l-interkonnessjoni bejn l-istati membri kollha. Ħafna kellima poġġew ħafna enfasi fuq il-ħtiġa ta' dawn l-interkonnessjonijiet. Il-kollega tagħna mill-Awstrija semma li meta jkun hemm interkonnessjoni bejn in-networks tal-elettriku, il-konsumaturi Awstrijaċi ma tantx kienu kuntenti li um, jużaw l-enerġija ġejja mill-enerġija nukleari. Imma il-kol kemm aħna qed naqblu fuq il-kurituri tal-enerġija punt ieħor importanti li jkun hemm l-interkonnessjoni bejn il-pipelines tal-gas. Dan se jkollu impatt enormi fuq is-sigurtà tal-enerġija, s-sigurtà eh, tal-provvista kif ukoll is-suq intern. Ħafna punti interessanti tresqu hawnhekk eh, dawn l-interkonnessjonijiet jistgħu jgħinuna aħna innaqsu id-dependenza tagħna u l-kollega tagħna mill-Lussemburgu tkellem dwar il-vizjoni li issa tiġi mwettqa fil-prattika fil-pajjiżi Benelux u fil-Ġermanja u qal li eh, permezz tal-interkonnessjoni issu qed jaħdem b'mod effettiv. Ġifieri dan huwa eżempju ta' xi ħaġa li nistgħu nagħmlu fil-futur. Għalhekk aħna għandna naħdmu fuq dawn il-proġetti mhux biss eh, fuq eh, din it-tema limitata imma fuq ħafna temi differenti. Smajna dwar l isfidi u s-soluzzjonijiet possibbli Kien hemm qbil fuq kwistjoni waħda, id-dipendenza fuq l-enerġija fl-Unjoni Ewropea ħallet l-Unjoni Ewropea fi pożizzjoni dajfa għandak li għandu xaqsam man kif t-negozja kien hemm punt li ġi indirizzat, ġifiri li pala nis involuti fid-dinja ta' tal-politika ma nistawx aħna napoġġaw dawk il-proġetti li mumiex demokratiċi et nieħu goss li l-ġrajiet eh, reċenti li seħħaw fl-Afrika u rawna li l-ebda ma jista' jeżisti għal dejjem. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' politika barranija effettiva del kwistjoni marbuta mal-provisti tal-enerġija, taħlita tal-enerġija kif ukoll is-sigurtà. etnaqblu naqblu hawnhekk li l-istress test ehm, suġġeriment tal-Kummissarju Ottinger għandhom jiġu inwet għandhom jissiru kien hemm min qal li l-esperti indipendenti għandhom jagħmluhom dawn l-istress tests u ninstab ċert li l-Kummissjoni tkun tista' tieħu deċiżjoni fuq din il-kwistjoni għandna bżonn aħna nieħdu deċiżjonijiet prattiċi dwar il-forma li għandhom jieħdu dawn l-istress test qed nara wkoll eh, li hemm ukoll ħsieb komuni u dwar is-sigurtà tal-enerġija m'għandniex aħna nkunu kompetittivi imma għandna nikkoperaw u hemm rida wkoll li jkun hemm is-solidarjetà. Aħna identifikajna interessi komuni u hemm xewqa wkoll komuni li nimxu lejn politika komuni tal-enerġija. M'għandniex ninsew aħna li għan ma nis nistawx aħna ninsew l-impatti budgetari. Dawn il-punti għanna nżommuhom u d-dimajnejna aħna unfasslu il-regolamenti u meta nkunu qed nidentifikaw responsabilitajiet u għanna namlu dan waqt l-implementazzjoni tal-proġetti rridu kol naħsbu dwar min jinvesti u rridu naraw kif il-konsumaturi ehm, ma mistennija li jikontribwixxu ġifieri li rridu naraw x'għandu jsir għall-interessi tas-suq uniku, ġifieri dawn l-affarijiet kollha għandhom jiġu analizzati hawnhekk. Dwar dan il-punt smajna li għanna bżon ta' standards eh, tekniċi armonizzati. Iva naqbel jena għanna bżon aħna li jkollna eh, proċedura unika ta' autorizzazzjoni għal kurituri tal-enerġija. Madana kollu, għalissa, eh, l-ikbar responsibil ta' xorta waħda se tkompli ta' fuq l-autoritajiet nazzjonali. Jiena nemmen li ħafna punti importanti sa' sustanza saru f'dan id-dibattitu u jiena ninstab konvint li diskussjonijiet bħal dawn huma importanti ħafna u jwittu it-tri eh, għall-opinjonijiet komuni. ħafna kollegi, eh, inkluż il-kollega tagħna mill-Ġermanja, qalu li rridu namlu iktar lura f'pajjiżna sabiex nipromuovu din l-enerġija komuni, rridu aħna nħarsu lilin mill-interessi nazzjonali tagħna ħallibek naħdmu flimkien sabiex nipromuovu l-interessi Ewropej. Jiena nemmen li l-membri tal-Assembleja Nazzjonali Ungeriża se jaċċertaw li dan il-prinċipju se jiggwidhom fil-ħidma tagħna. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja l dawk kollha li tkellmu. Saħ nitkellem nagħti l-kelma mal-ewwel presidenza biex jgħaddu għat-tieni tema tal-lum. Mela, qed inħares li l-arloġġ. Jiena maħsud għax ifhmet <laughs> qegħdin lura. Suġġerixxi li nkomplu bit-tieni dibattitu mingħajr ma jkollna pawsa għal kaffe dejjem jekk m'għandkomx oġġezzjonijiet mela ħana nabda mal-dibattitu li napplikaw l-istess proċedura ġifiri kull kellim ser ikollu madwar 3 minuti ser nippruvaw ikollna taħlita ta' membri mill-Parlament Nazzjonali u membri parlamentari Ewropej sissa ħadd ma jxieq jitkellem Ma nafx jekk dix qed tagħmlu li ħajti iktar faċli jew le, però iva jidher li hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem fuq il-panel. Super. Segut, dan kemm. Signor Herzog hawnhekk qiegħda iva hawnhekk qiegħda magħna. Melek m'għandekx oġġezzjonijiet, nibdew bid-dibattitu tagħna. Berichterstatterin, damit wir Melek m'għandniex oġġezzjonijiet, nissuġġerixxi li nagħti l-kelma lil sinjura Herzog, rapporter. Jekk jogħġbok mela, Sinjur Herzog. Grazzi tas-Sur President, Sinjuri. Għalkemm jiena Ungeriża sa ddeċidejt li ħanitkellem bl-Ingliż għaliex naħseb nixtieq nuri anzi li fil-Parlament Ewropew aħna m'għandniex eh, bnadar nazzjonali ma' flessibilità jiena qiegħda fil-Partit Soċjalista u għet naħdem fuq dossiers differenti marbuta ma' l-enerġija. Jiena verament rrit niskuża ruħi li fil-ħamsa u nofsina verament kolli nħalli il-post għalix għandi ehm, direttiva fuq il-WI, il-National Ways Directive u għalek jiena kelli eh, se namel mill-ħajar li sa bekk inkun nista inlaħħaq, pero niskuża ruħi minħabba dan il-bicċa xorrit namel. Mela, fuq xi ħan nitkellem. Mela, ta' sikwit meta nħu nitkellmu dwar politika tal-enerġija, aħna naħsbu li hawnhekk qed nitkellmu dwar l iżorsi tal-enerġija, rotot ta' tranzizzjoni, teknoloġiji moderni. U għalek nikkonklu li ħafna drabi nitkellmu fuq il-politika tal-enerġija li dak kollu li tinvolvi dak kollu li ħna tkellimna fi dibattitu ta' qabel. Pero meta aħna nitkellmu dwar politika tal-enerġija, aħna bla dubju għandna it-tieni parti. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu dwar meta l-enerġija tiġi jirċivija l-konsumatur. Allura dan huwa fażi importanti bħal l-ewwel fażi li tkellimna fuqha. U hemm ħafna x'tagħmel bħal l-ewwel parti. Mela permettu li ngħid li meta jna tħalt fil-Parlament Ewropew seba' snin ilu kienet ta' sorpriża li mara interessata fil-kwistjoni tal-enerġija u qalu li l-enerġija hija aktar settur tal-irġiel m'għandix taqsam man-nisa. U jiena dejjem kelli diskussjonijiet ma' sur Kummissarju Pilbar sa xina naħseb li l-enerġija għandha fażi femminili għaliex tinvolvi kwistjoni li tolqot il kulħadd fis-soċjetà u għal aktar settur intensiv fl-Unjoni Ewropea miex l-industrija tal-kimika jew industriji oħrajn li huma l-aktar li jortu fil-laħam il-ħaj, imma il-proprjetà Ewropea fl-laħam l-aħħar. Il-persuna medja fil-pajjiż tiegħi tal-prezz li wieħed jirċievi fil- fil- fid-dar tiegħu u ta' 30% din tinvolvi kwistjoni aktar bi meta aħna nitkellmu dwar il-kriżi għaliex wara kollox wara l-kriżi l-perċentaġġ tal-invoice tal-familja dwar l-elettriku żdied kemm għal dak li għall-elettriku li jiġi mixtri b'mod dirett jew dawk mixtri fuq is-suq u għalhekk hemm opportunitajiet kbar hawnhekk għalina. Jekk intom tixtiequ tisimgħu f'termini ta' enerġija hawnhekk qed nitkellmu dwar tfaddil ta' 20% tal-enerġija. Il-tfaddil ta' 20% tal-enerġija immur lejn din id-direzzjoni. Meta aħna nħarsu lejn x'inhuma iż-żewġ territorji prinċipali għat tfaddil tal-enerġija intom tistgħu tgħidu li għal l-20% ta' tfaddil tal-enerġija din tista' tkun 100%, 40% ta' din l-20% tista' tiġi użata permezz ta' użi ta' sistemi eh, aqlija jew movimenta ta' database aħjar, jew fem aħjar ta' informazzjoni li jkollna u aħna nkunu nistgħu ntejbu din l-enerġija għal 40% minn 20%. L-40% l-oħra huwa s-settur tal-bini. U fis-settur tal-bini kemm is-sistema ta' tisħin u ta' tkessih fis-settur tal-bini nnifsu jien naħseb li dawn huma u ma l-affarijiet nix nħadmu aktar fuq bħala Ewropa. Fisem l-Unjoni Ewropea aħna nistgħu niddeċidu mid-direttivi u anki nagħtu tip ta' kriterji biex niftakru l-20% jrid jintlaħaq sal-2020, però dawn fejt mistej seħħu jekk sakemm fl-aħħar xaħat jimplementhom u f'dawn it-territorji l-implementazzjoni ssir mill-lessa n-nies. settur ta' l-intrapriżi żaru medji. U bat għanna l-mistoqsija kbira. Għanna il-ħiliet fl-SMEs biex ikun jistaw jgħaddu dan ir-rwol. Ovvjament hemm pajjiżi li għalmenu stati membri ġodda bħal pajjiż tiegħi fejn is-settur tal-SMEs m'għandux il-mezzi adegwati. Hawnhekk għanna elettriċità bazata fuq ftit karbonju, ġifri sakemm il-bini, min jibni, il tekniku ma jkunx jaf x'mezzi hemm disponibbli fissu u kif jużhom, ovvjament dan lan mhux se jintlaħa. Ta' sekwit ngħidu fil-fatt dan ismajtu llum ukoll li l enerġeri li ma nużawix hija l-aktar irħisa, però huwa veru minnu li din l-enerġija li ma nużawx hija l aktar irħisa meta qisu l-investiment li jrid isir U meta l-investiment irrid isir, f'dak il-każ, ma nistgħux ngħidu li huwa l-irħas għalmenu mhux għall-ewwel għaxar snin li huwa il-ħlas fil-investiment li qed tagħmel, ġifier dan hu l-punt l-aktar diffiċli biex wieħed jilħaq il-miri. Kif tista' tgħid lill smes u lil-djar iż-żgħar eh, li l-enerġija rinnovabbli hija iktar mezz enerġija aħjar? għanna l-istrumenti finanzjari disponibli biex ikollna dal-proċess iseħ, għanna stati membri fejn li jistaw jamluwa, pero għanna stati membri oħrajn fejn dawn il-konċetti għadhom żviluppati. Id-dibattitu li għanna l-lum fil-parlament imur li l-in minn dak li aħna għedin nissuġġerixxi l-lum tajb li nużaw dan l-iskambju u l-opportunitajt li għanna pero u nittamaw li l-Parlament Ewropew kun jista' jaqdir wol prinċipal biex jimxi li din id-direzzjoni. Meta għanna nitkellmu dwar il-tip ta' tfadil nistgħu nagħmlu ma' teknoloġija għalija hemmhekk aħna rridu nifaċċja problema oħra bħala leġislatur. Għaliex meta għanna nitkellmu dwar il-teknoloġija għalija għanna żewġ għanna diffikulta bejda u żewġ kompanija li xanna l-kumpaniji li jaħdmu bil-mod enerġija ta' tini u tielet ġenerazzjoni u bat meta nitkellmu dwar settur ta' teknoloġija hija l-aktar eh, settur li qed jaġel u jiżviluppa malajr. Intom forsi għandkom tip ta' eh, mobile phone li huwa ta' ġenerazzjoni, ġifieri għal kemm saru żviluppi mill-ewwel darba li ħareġ il-mobile. Ġifieri hemm żewġ tipi ta' kumpanija jaħbtu fl-imkien karatteristiċi differenti u anki leġislazzjonijiet differenti mill-passat u għalhekk dawn l-affarijiet iridu jiġu ranġati, sviluppati. Ħantikom eżempju ta', xi ħaġa li ser tkun ta' diffikultà fil-futur. Jekk għandna jkollna sistemi ta' intelligenza u jkollna l-informazzjoni li nixtieġu bil-mobile, ġifri l-informazzjoni kollha tinġabar b'din is-sistema li ma tip ta' sistema ta' protezzjoni ta' data ħasar nużaw dak il-każ li ma tistax tiġi abbużata Kif kif ħajidentifikaw in-nies jekk eh, ser ikunu qed jipproteġu il-data personali tiegħek fejn ser tkun, fejn qed toħroġ, fejn qed tmur. L-aħarnet nixtieq insemmi li id-dependenza tal-enerġija mhix biss fuq ir-riżorsi li aħna ta' sikwit insemmu ir-repentenza tal-enerġija tinsab ukoll fuq ir-riżors finanzjari disponibbli għas-suq. U aħna naraw mod ċar fl-Ewropa li dan u xquq dan u din id-diffikultà. Anki llum il-ġurnata hawnhekk qed nitkellem mhux fuq eh, sistemi ta' tfaddi tal-enerġija u s-sistemi għalija, pero aħna għedin naraw madwar 1000 biljun euro x'ninvestu u naraw u koll li għalkemm nintroduċu t-tini pakket tal-enerġija u t-tielet pakket jew xie tkun il-leġizlazzjoni, il-mira ta' 20% l-2020 jew il-50% l-2050 jew inkella e, tip ta' miri li aħna noħol u li aħna nfasslu, jew fassanna f'dawn l-aħħar snin, l-investiment fil-medda twila ta' żmien ma' wasalx dan is-settur. U għalhekk rridu nkunu konxi li sakemm dan l-investiment ma jkunx hemm ma nistgħux nibdlu wisq, ma nistgħux nagħmlu wisq għaliex mhix il-leġiżlazzjoni li ser twassal riżultati jew in-nies, imma l-proġetti ta' implementazzjoni biss. U jiena naħseb li dan għandu jkun il- prinċipju essenzjali għal min qed jieħu deċiżjonijiet. Meta naslu dak iż-żmien, aħna mhux biss nitkellmu ma nieħdu azzjoni u nofru noħorġu b'riżultati riżultati għax dak u li importanti għad ċittadini li jgħixu fid-djar tagħhom u jaraw il-bidli tal-enerġija l ferm importanti li fl-aħħar net ngħidu li l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza lejn l-enerġija. L-enerġija mhix politika tal-komunità fiħdan it-Trattat tal-Lisbona. tal komunità fiħdan it trattat tal tal komunità fiħdan it trattat tal lisbona tamela diffiċli għax l-unika ħaġa li nagħmlu li nużaw politika oħra, politika tal-komunità biex naqdu l-antana, ġifri la politika tal-ambjent, il-regoli tas suq intern, il-politika ta' kompetizzjoni, eccetera, eccetera. Iġifri, met inti t-prova t-identifika l-ilma li hija l-enerġija, inti t-tfassal il fliskun għalix dik għandha x'taqsam mal-politika tas suq intern, eccetera, eccetera. min għandu il-lan leġizlattiv taħt il- parlamenti nazzjonali jew il-leġizlazzjoni ta' l-istati membri huwa neċessarju huwa bil-fors l-Ewropa ma tistax tilħaq l-anijiet tagħha kemm huma ta' sfida jew diffiċli sakemm il-Parlamenti Nazzjonali ma jagħtux l-isforz tagħhom sabiex jiksbu dan il-lanċ. Fina verament kuntenta li intom qegħdin fostna, nittama li intom ħattu gost waqt il-ġurnata tagħkom u ngħixu għal Ewropa aktar nadifa, sigura, mhux bissa nisa li jaħdmu d-dar, imma għal kulħadd. Kasam sepan képviselő juġa és Józsa István képviselő következik kazika Maġar Parlament kép. Grazie tassew. Is-Sur Joseph għall-Assemblea Ġenerali tal-Ungerija. Jina grat li nista' ngħid xi ħaġa dwar din kwistjoni, din kwistjoni strateġika għalina. U l għanet qed nixtieq nibda fejn ida temmet. L-enerġija mhix parti diretta mill-politika tal-komunità, fil-fatt ħafna minna qalu hekk u hemm żvantaġġi ah, minħabba fekk. Għalhekk meta niġu għall-enerġija f'na drabi aktar Ewropa tkun ta' vantaġġ inħarsu li s-suq tal-gas aħna rridu nħarsu lejn l-aspetti tal-effiċenza tal-enerġija, aħna rridu però ikolli nikkontradixxi lill qedi għal min fuq livell reġjonali hawnhekk. Għaliex il-12 stat membru l-ġdid fuq l-effiċenza tal-enerġija ma laħqux lanqas 50% ta' dak li laħqu l-stati membri l-antiki. Fil-fatt, meta aħna niġu għal kwistjoni tal-konsum jew rat tal-konsum nistgħu ngħidu li dan huwa ta' darbtejn u nofs aktar. Però dan huwa ħafna mhux biss għalina manka bħala l-Unjoni Ewropea kollha kemm fri aħna nixtiequ appoġġ mill-komunità kif nibbilanċjaw dak l-iżbilanċ li jeżisti. U nixtieq nirringrazzja lis sur Buzek tal-li għam referenza għal dan, ġifiri l-appoċ tal-komunità jew l-appoċ fuq livell tal-Unjoni Ewropea għall informazzjoni. Dan importanti mhux biss għal dak li għandu xi ma' fużjoni jew enerġija ġeotermali u l-użu sħiħ ta' riċerka li tista' twassal għal arfin ġdid. Dawn huwa kollha għażliet li speċjalment għall enerġija ta' ġeotermali, però aħna rridu nżidu l-arfin tagħna fuq it-teknoloġija u anki konna finanzi disponibbli għal dan il-għan. Forsi anki l-enerġija ġeotermali tkun xirqa tajba ta' valur jekk ikun hemm pressjon nissir fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll nħaddan dak li qal kollega tal-Ungerija hemm ħafna kompetizzjoni u ħajkun kun bżonn ħafna kompetizzjoni. Forsi inkunu nistgħu nagħmlu dan kollu fi 12 10 snin. U għana ser namlu dak kollu li nistaw biex nasiguraw li iċċans ċans tagħna li jirnexxinna nil l tana tagħna f'dinja kompetittiva jiġi użati wara kollox. Sur Buzek għajem dan il-kwistjoni li kien, dan il-tim li kien laħaq ma' Sur Jacques Delors rigward l-Eurobonds. Jekk l-Unjoni Ewropea tiddeċidi li tipprintja dawn il-Eurobonds, l-Unjoni Ewropea tkun tista' tagħmel strumenti finanzjari aktar faċli għal dawn il-proġetti fiħdan l-enerġi, proġetti tal-enerġija. Biex nimxu b'dan il-mod, l-istati membri jew imprizi jistgħu jagħmlu xi ħaġa simili. Għalhekk bażikament dak li qed nipprova ngħid hawnhekk jiena nemmen bis-saħħa fir-sistemi differenti ta' enerġija. Ħafna professuri li jiena naf l-Ungerija qegħdin jitrattaw ma' dan il-qasam ta' expertise, diġa hemm xi proġetti pilota u diġa xi riżultati. U naħseb li sir tkun importanti ferm, kwistjoni ferm importanti għal ġejjieni. Importanti ħafna li nesploraw x'inhu l-possibiltajiet. Uħut minn dawn l-affarijiet huma disponibbli biss jekk nisfruttawhom fuq livell Ewropew. Grazzi tassew. Ivan Stanislav, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Qabel ma nitkellem dwar is-sistema tal enerġija qlin, nixtieq nitkellem dwar strip heating. Tisħin. Skużawni, it-tisħin distretwali. Eh, kwistjonijiet li ġaruna nifrankaw il-flus b'din l-enerġija, u għalhekk ħantikom xi eżempji. Mhix kwistjoni li ħatwassalna għal kwantitajiet ta' flus f'daqqa, jesu ħagġa li ħan iksbu pass pass. Iżda hawn nixtieq nitkellem aktar fuq l-inżolazzjoni. F'pajjiżi meta kellna bidla politika kien hemm ħafna eh, nies li użaw l-inżolazzjoni ta' tisħin fid-djar. U dan x'fisser? Fisser li kien hemm aktar ħtieġa fil-settur tal-bini u dan tnaqqas bi tlieta jew erba' fil-mija. U kien ħaġa qlija, iżda dik xi ħaġa ehm, sekundarju, xi ħaġa oħra fuq affarijiet ewlenin. Fuq il-patt ġenerali tal-produzzjoni tal-enerġija u fuq it-trasport. pajis fejem temperaturi baxxa ħafna, per eżempju l-Polonja, il kapacità installata ta' tisħin distretwali huwa iktar li mill-kapaċità tal-elettriku, pereżempju, nużaw iktar enerġija fil-tisħin distretwali milli fit-tisħin veru propju. U f'dawn l-aħħar snin kien hemm aktar rekwiżit għal tisħin dinji eh, distretwali, iżda kien hemm naqqis 40% u interalja dan eh, fisser nuqqasijiet tas-sistemi ta' tisħin. Hemm ħafna parametri li jridu jitqisu ma' kompletament differenti ma' dawk li għandhom xaqsmu ma' l-grid tal-enerġija per se. U għalek jeħtiex li jkun hemm sistema distretwali għalija u kollu dan xifisser fisser ifisser li fl-iżvilupp ekonomiku li konet natu ħarsa leħ u li kellna fil-Polonja dan għamennieh mija ta' tnaqqis ta' tisħin distretwali u għanna samuħdan, dan, importanti. Issa fir rigward is-soluzzjonijiet eh, ta' netwerk saqlin ta' enerġija. Ir-rabta ta' sistemi ta' tisħin distretwali f'sistema aktar ġenerali hija xaġa importanti ħafna. Mod ġenerali, speċjalment fil eżempji speċifiċi ta' tisħin distretwali. Per eżempju, dak li nixtieq infissar hawnhekk huwa li għandna ċertu postijiet fejn hemm 20,000-30,000 ruħ fil-Polonja u għandhom bżonn ta' tisħin u tkissieħ eh, distretwali. U għalhekk tagħmel sens li jkollok dan il-rabta mal-grid ġenerali għax iktar sens u nifrankaw iktar flus u għandna natu ħarsa li dan. U għalhekk ir-rabta tal-kapaċitajiet eżistenti u l-possibilità ta' trasport fuq eh, distanza twila biex nkun nistgħu norbtu mal-grid ġenerali. Dawn huma affarijiet li għandna nisu. L-Onorevoli Ford, grazzi u skużawni kollegi li ma stajtx nkun aktar prezenti wisq għal id-dibattitu minħabba l-votazzjonijiet u dibattiti li seħħu f'postijiet oħra fil-Parlament. Iżda dan id-dibattitu huwa importanti ħafna jiena kontrapporter għal Parlament Ewropew fir rigward il-żejt u l-gas li lim il-kosta u l-Parlament Ewropew qed jaħdem bil-ġaru biex jagħmel impetu fuq dan ir-rigward. U dan id-dibattitu partikolari huwa kif ħajkonna modi aktar intelligenti biex inġestu it-talba tal-enerġija fil-komunitajiet u din hija importanti ħafna zdanke il-sigurtà tal-katina kollha tal-provista tal-enerġija u permezz ta' diversità u tal-kompetizzjoni li aħna tassew nistgħu nħeġġu s-sigurtà tal-forniment li taqadna minħabba l-sfidi l-kbar li għandna. Sissa konna t ħarsa lejn kwistjonijiet kif ħanamlu finanzjament, kif ħanġbru il-flejjes għal fondi fuq medda twila ta' żmien għal bidla li l-koll nishtiqu naraw fil-użu tal-enerġija, fil-forniment tal-enerġija u sigurtà tal-enerġija. Ħafna drabi nataħarsa jekk aħna fl-Ewropa namlu aktar diffiċli biex dak li jkun jikseb għal flejjes ta' proġetti li jixtiequ li jitwetqu li għandna bżonn u kif aħna nifacilitaw dan id-distak li għandna bejn il-ħolm li għandna u x-xewqat li għandna u l-proġetti li fl-aħħar mill-aħħar jitwetqu ġifirin ngħaddu mill-kliem għal fatti. U aħna rridu li l-investimenti fuq meta twila ta' żmien jitwetqu iżda għandna ukoll minnaħal l-oħra xewqa mill-investituri li jkollhom affarijiet fuq medda twila ta' żmien li jistgħu jinvestu fihom. U għalhekk meta nagħtu ħarsa lejn enerġija rridu naraw ukoll minn fejn ġejjin il flejjes biex nwettqu dawn il-proġetti u jekk aħna fl-Ewropa u se tinpoġġu xkil permezz tas-settur finanzjarju jew il-leġiżlazzjoni fuq smoħrajn. U xkil fuq dawn l-investituri huma importanti għaliex inkella mhux seri jinvestu fuq firxa wiesa taħt tiġijiet tal-enerġija. U meta tkellimt mal-investituri huma jgħiduli li parti minn dan huwa tħassib tagħhom huwa l-inċertezza fil-qafas regolatorju fuq proġett ta' troddija lura ta' flus fuq medda twila ta' żmien għalihom. U għalhekk għandna responsabilità hawnhekk fil-Parlament Ewropew u nittama nistgħu naħdmu ma' pajjiżi oħrajn li għandhom ħtiġijiet varji li niżguraw li l-Ewropa tkun qed bazi bażi solida kemm jista' jkun. Iva ngħixu f'dinja inċerta danna bżonn bażi soda u stabbli biex niżguraw li l-investimenti pubbliċi u privati jistgħu jallokaw flejjes għall infrastruttura tal-enerġija biex bekk wet u l-ħolm tagħna għad diversità tal-enerġija, modi ġodda biex naraw li ma jkunx hemm ħella tal-enerġija iżda din l-enerġija tasal fejn hemm huwa meħtieġ madwar l-Ewropa. Grazzi. Grazzi, Dr. Wittman mill-Awstrija. Grazzi, President. Nerġendu l-ura għal kollega mill-Polonja li tkellem dwar il-bini u l-insulazzjoni huwa aspett importanti ħafna jista' jkollok ħafna frankar tal-enerġija hemmhekk 50, 60, 70% fis-settur tal-bini fil-fatt. Hemm ħafna tkattir ta' impjiegi b'dan l-aspett u għalhekk trid tiżgura li jkun hemm implementazzjoni fil-Liġi Nazzjonali ta' dawn l-aspetta ta' enerġija minna ħafna fl-Awstrija iżda fil-kas tal-gas, iż-żejt u l-uranju fadlinna xogħol xisir. Sinjuri, dawn l-affarijiet dawn il-materja prima jispiċċaw, per eżempju żejt, l-uranju. Fadal min jgħid 60-70 sena biex dawn ir-riżorsi jispiċċaw. U għalhekk aħsbu dwar l-investiment ta' flejjes f'dawn ir-riżorsi huwa viabli? jagħmel sens l-istess ħaġa japplika l-gass, hemm min jgħid li għandna bżonn il-gass u allura fejn ħaj jintuża fil-djar ta' ċittadini tagħna u fl-istess ħin qed naraw it-tisħin distretwali qed jintuża anqas. Hemm meħtieġa wkoll għall teknoloġija moderna dan ir-rigward u jekk kellna naqsu l-arja kondizjonata mhux ser nexxinna Eh, naħu sal-2020 iżda naqsu b-20 biljun id-dipendenza tagħna fuq l-enerġija li kikun nitfu ftit l-arja kondizjonata u għalhekk irdu attenti anki għall-enerġija ġejja mill-pajjiżi terzi. U il-korrespondent awlini tal-IAEA e hija għal li qed inxeklu tkabbir kabbir fl-Ewropa u tkattil tal impjiegi jekk nkomplu fuq din id-dipendenza tal-enerġija u l-importazzjoni tal-enerġija kif qed nagħmlu bħalissa. Hija vera, hija ġusta, għandna bżonn din l-informazzjoni din l-enerġija iżda mhux mill lejun nukleari biss tal-enerġija. Iżda rridu naraw x'inhuwa ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tagħna Ewropej u tistgħu taraw li hemm aktar 25% ta' missjonijiet tal-episodju li kien hemm f'Ċernobil jew Fukushima pereżempju biex ma għodux insemmu wkoll dak li diġà intefa' eh, dak li skartossu kol intefa' fil-baħar diġà. U għalhekk hemm problema reali, mhux kulħadd għandu l-possibilità li jibgħat il-militar biex jitratta f'sitwazzjoni ta' emerġenza jew diżastru jekk ikun hemm dan id-diżastru. Għandna 143 impjant fl-Ewropa u allura kif ħanamlu tajjeb għal dan? Kif ħankunu realistiċi u jkonna ċifra ta' impjanti li ħajnal u forsi 10% u 3% biss madwar id-dinja nafu li hija enerġija ġenerata mill-impjanti nukleari u għalhekk din hija possibbli juretim ħajkonna xi entità simili jew xi varjanti tagħha biex bekk nħarsu lejn din il-kwistjoni tal-ġestjoni tal-investiment fl-enerġija rinnovabbli nallokaw 40 miljon euro fis-sena edna l ridua iżda 90% u ma tantx huma ħerqana li jkollna li kollhom din dan l-investiment fl-Awstrija u allura kif dan l-investiment ħanwolu aktar popolari. Fir rigward l-investiment u l-kompetizzjoni fl-elettriku, nixtieq ngħid li m'hemmx kompetizzjoni l-elettriku, ma tistax timporta l-enerġija l-elettrika u tuża minn forum rinnovabli tal-enerġija xinkella tkun qed distorsjoni tal-kompetizzjoni. L-unika mod kif tassaw jista' jkollna kompetizzjoni xirqa hija li jkollok sostitut għall-elettriku bħalissa x'qed jagħmel sostitut għall-elettriku huwa l-budget. U għalhekk irridu naraw li jkollna l-lodod disponibbli u niżguraw li ma nqisux l-idħul ta' ċertu atturi sempliċement biex nagħmlu tajjeb għal xi budgetari li jkollna minn xi oqsma oħra. Issa, fir rigward il-politika ta' enerġija ja fuq l-aspett fuq il-livell nazzjonali, il-leġizlazzjoni u l-enerġija ma tafx bil-frontieri, ma taqafx fil-frontieri ġeografiċi, u għalhekk irridu naraw x'inhuma l-riski minħabba l-power stations, għax hija riskju possibbli għalġejjeni. Aħna qed nitkellmu dwar sistemi aqlin tal-enerġija, jgħid il-President U għalhekk nitlobkom tifokaw aktar fuq dan, mhux ħanamlu diskussjoni fuq l-enerġija nukleari hawnhekk biss. Hemm differenzi fil-punti di vista nuklear, eh, iżda issa ngħaddi l-kelma l Julian Janku mir-Rumanija. Grazie ħafna. President. Jiena naħseb li dan huwa soġġett importanti ħafna u nixtieq nisħaq fuq xi aspetti li għadhom ma semmawx issa. Nixtieq insemmi l-fatt li l-enerġija intelligenti għandha bżonn bħala prerequisit l-analiżi tal-networks tal-enerġija dawk li huma eżistenti Eh, networks eżistenti dak għanna bżon u biex dan niksbuh għanna bżon ħafna investimenti f teknoloġiji innovattivi. U hawn qed inħabtu wisna ma' żewġ sfidi l-ewwel net żieda fil-konsum tal-enerġija u skont l-IAEA e u l-istimi tagħhom l-enerġija, konsum tal-enerġija elettrika ser tirdoppja minn 18 l-1000 terawatts kull sija għal 34,000 terawatts eh, watt fil-kull sija u dan ifisser 31 21 eh, triljun dollaru ta' investimentu huma meħtieġa. Eh, rridu għadu attenti għalhekk għall-użu tal-enerġija u naraw li inkopru din iż-żieda tal-konsum ta' rizorsi tal-enerġija. Biex namlu dan, għanna bżon triq minnawn għal Beijing bil-wind eh, farms u mijiet ta' eluf ta' stadiums tal-futbol eh, mimlijin pannelli solari, pannelli ta' xemx u għalhekk għandna bżonn ta' mir fi ftit kliem li jippermetti l-konsumaturi jkun jistgħu jikkontrollaw il-konsum tal-enerġija tagħhom għalhekk l-ewwel sfida qudiemna hija r-riżorsi umani. L-Unjoni Ewropea għandha sfida ewlenija u problema ewlenija li hija tixjih demografiku tal-popolazzjoni. Il-ġenerazzjoni żagħżugħa ma tidirx inklenata li tistudja suġġetti tekniċi u naħseb li l-istati membri kollha għandhom distak fir rigward l-esperjenza professjonali fis settur tal-enerġija u nafu li s-settur tal-enerġija ħtieġ din l-esperjenza professjonali, speċjalment għan networks intelligenti tal-enerġija u għalhekk għandna problema fir rigward ir-riżorsi umani. It-tieni net. Jider li hemm wisq teknoloġija li qed tiġi prodotta kull sena fil-fatt irridu nagħmlu tajjeb għal 25% tat-teknoloġiji eżistenti tagħna. Dak li neħtieġu huwa li nintroduċu teknoloġiji ġodda u sistemi awtomatiċi minflok. Tielet problema u l hija marbuta ma' riżorsi finanzjarji. Diġa smajna żewġ eżempji u nixtieq nisħaqhom. Qed nitkellmu dwar enerġija termika u dik hija ħaġa u dak huwa settur li ġie abbandonat f'dawn l-aħħar 20 sena. Mod partikolari mill-istati membri mill-ċentru xlok tal-Ewropa. Aħna tlifna il-suq eh, lokali tal-enerġija termika. Kien hemm nies li ġew imġela eh, ma jaqpawx konnessi ma' dan is-sors ta' enerġija għax eh, l-prezzijiet kienu għalin wisq. Issa, dan kollu ifisser skont l-speċjalisti tal-enerġija u l-esperti u jena semmejt studju mill-Kunsill Globali tal-Enerġija, l-esperti jemnu li l-priorità u l enija għandha tkun l-effiċenza tal-enerġija. l istudju li seħ 84 stat madwar id-dinja u l-effiċenza tal-enerġija għandha tkun l-ewwel priorità tal-investituri madwar id-dinja speċjalment f'stati bħal rumanija hemm potenzjal kbir għat naqqis tal-enerġija. Per eżempju, nistgħu innaqsuha b'50%, 40% tal-enerġija eh, tar-Rumanija hija ntużata fil-bini u 70% tal-budget tal-djar eh, huwa ntużat fil-rigward it-tisħin, speċjalment fix-xitwa. U għalhekk għandna bżonn mekkaniżmi ta' sistemi indaqs biex bekk nistgħu nafansaw fit-teknoloġija. Dan il-qasam qed nitkellem dwar koġenerazzjoni effettiva u dan irid jimxi mill-punent tal-Ewropa xlok tal-Ewropa. Għaliex iċ-ċentru u xlok tal-Ewropa it-tejbu l-effiċjenza tal-enerġija tagħhom. Għanna bżonn ikonna viżjoni globali waħdanija u dan ifisser li hemm bżonn ta' komunikazzjoni bejn l-istati membri għaliex huma l-istati membri li jiżguraw li il-budget tal-enerġija jkun wieħed bilanċat, it-tieni nett għandna bżonn osservatorju għall-enerġija li kun prezenti wkoll fuq il-livell nazzjonali. Kull parlament irid jagħmel attivitajiet ta' monitoraġġ biex bekk ipoġġi l-bażi għal strateġija fundamentali u fl-aħħar donatu ħarsa lejn il-mekkaniżmi ta' finanzjament biex bekk niżguraw li jkun hemm trasferiment ta' teknoloġiji bejn l-istati membri. Irridu nkomplu niżvilappaw is-suq tal-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju. Grazzi. Grazzi, sur Barry Kauskas. Ek Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nirreaġixxi u nitkellem dwar dak li qal sur Wildman mill-Awstrija. Fir-reazzjoni tiegħi nixtieq l-ewwel nett nitkellem dwar li meta nitkellmu dwar is-sigurtà tal-enerġija nukleari ma nix nitkellmu biss dwar il-ġestjoni tal-impjanti nukleari. Iżda nitkellmu wkoll dwar l-impjanti nukleari li jimbnow qrib ħafna il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Ir-Russja u l-Belarus qed jippjanaw li jibnu żewġ impjanti nukleari 30 km biss il-bot mill-Litwanja u dan eh, din hija frontiera qrib l-Unjoni Ewropea. Wara l-avvenimenti li seħħu Fukushima nafu sow li l-enerġija nukleari ma tantx sigura daqskemm għalunna f'dawn l-aħħar 20 sena. Fil-każ ta' inċidenti fil-ġejjeni l-impjanti nukleari fil-Belarus u Russja pereżempju jistgħu waslu għal tniġis li jilħqu il-Baħar Baltiku mill-Xmajjar Litwani u dan ifisser fil-fatt li d-Danimarka, l-Iżvezja u l-pajjiżi kollha fl-Ewropa ħajkunu mill-quta minn dan. U għalhekk l-idea tiegħi hija li l-Unjoni Ewropea u s-servizzi tagħha u l-istituzzjonijiet konċernati għandhom ikunu proattivi ħafna fl-approċċ tagħhom ċirkostanzi bħal dawn għaliex Litwanja waħedha mhux ma tistax tkampa ma' sitwazzjoni bħal din fir-rigward is-sigurezza tal-impjanti nukleari u laqqas tkun kapaċi waħedha li tiżgura s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għalet nitkellem dwar dan, għaliex is-sitwazzjoni fil-Belarus u fir-Russja hija sitwazzjoni tipinġonna bħal kieku kollox wartu żgħar bedanke mich, darf unserem Kollegen Odi noch kurz das Wort geben. Grazie. Sur Odi. Eh, mon propos... Uh, uh, Grazie, President. Ħaniprofa nindirizza il-kwistjoni tal-infrastruttura meta nitkellmu dwar il-provista tal-enerġija. L-Unjoni Ewropea tikkonsma volumi kbar ta' enerġija iżda aħna nsabu f'kompetizzjoni ma' utenti oħrajn tal-enerġija. Aħna nikkompetu ma' stati paċina, l-Ġappun, l-Russja, l-Istati Uniti. Dawn huma pajjiżi li huma nazzjonijiet iżda aħna Unjoni ta' Nazzjonijiet u għalhekk dan ifisser li rridu naraw x'qed nagħmlu aħna nfusna nazzjonalment qabel ma jkollna approċċ tal-Unjoni Ewropea Ovvjament, il-forniment tal-enerġija huma aspett importanti għal kompetitività tal-Unjoni Ewropea u fid-dawl ta' dan jiena nixtieq nqajjem il-kwistjoni tal-ġejjini tagħna u kif għandna nġestu dawn l-affarijiet. Ġala darba qed nilliberalizzaw is-swieq tal-enerġija u diffiċli ħafna li niżguraw x-networks ser ikonna u minn huwa l sita dawn il-networks. Dal-għodu kena laqqa, sur President dwar l-infrastruttura meħtieġa għall-infrastruttura tal-enerġija. Din kienet laqqa li kella ħafna esperti għal produtturi tal-gas, trasportaturi tal-enerġija, etc. U jiena staqsejt min huwa s dawn il-networks. U ħatma ma seta' jweġibni. U jekk ġej fil-ġejjeni il-Gazprom jew kumpaniji simili jgħidu li mhux huma sidin min mill milli ma jmeħdux azzjoni. U għalhekk irridu nagħmlu tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet għaliex inkella nkunu qegħdin nitilfu l-aspettativi ta' ċittadini tagħna u għalhekk għandna bżonn standard żolin ta' kwalità, sigurtà u sikurezza, l-interkonnessjoni. Iżda fl-istess ħin garantixxu l-użu u trasferiment ħieles tal-enerġija bejn l-istati membri u rridu nagħtu l-garanziji li ċittadini tagħna. U għalhekk nistaqsi ma wasalx iż-żmien issa li nirringrazzjaw mal-operaturi konċernati sabiex bekk il-networks Ewropej kollha ikunu taħt l-auspiċu ta' kumpanija ta' trasport tal-enerġija waħdanija li tkun responsabbli għall-interkonnessjoni biex twasal l-investimenti, ovvjament ikollha responsabilitajiet fir rigward l-ispejjeż għal l-investiment fuq spallejn l-utenti u dan jorbot fuq is-solidarjetà. Iżda dan ikun mod biex niżguraw li aħna jkollna l-aqwa effiċjenza fir-rigward id-distribuzzjoni tal-enerġija madwar il-kontinent Ewropew. U barra minn hekk kulħadd ikun jista' jkollu aċċess għall enerġija Dan jippermettilna nsibu l-aqwa triq il-qoddim biex ikollna benefiċċji għall-ispejjeż fir rigward il-prezzijiet tal-enerġija madwar l-Unjoni Ewropea. U dan ma jxekkilx l-operaturi mbagħad jikkompetu ma' xulxin u anke fir rigward il-produzzjoni u distribuzzjoni tal-enerġija. Dawk huma l-idejat tiegħi. Grazzi. Aus dem Kreis der Parlamentarier, Herr, Dok Herr Johann Hell. Danke, Herr Vorsitzender. Is-Sur Hell. Mons, bei den Diskussionen jetzt um zwei große Themen äh, auseinandergesetzt. Das eine war die Energie, die Energie Għalek, aħna fokajna fuq żewġ kwistjonijiet eh, prinċipali, l-enerġija u l-provista tal-enerġija nista' nipprova jiena nagħti taqsira tal-affarijiet li intqalu rridu aħna naċċertaw li għanna provvisti siguri fil-futur u għanna nindirizzaw il-kwistjoni tal-użu tas-sigurtà tal-enerġija fl-Ewropa. It-tieni punt, il-kwistjoni tar-riċerka kif ukoll l-enerġija li tiġġedded għallulna dal-ħodu li nistaw nifrankaw ħafna eh, enerġija permezz ta' investimenti eh, fil- sistemi differenti, per eżempju, sistemi li jikesħu nistaw u koll nifrankaw l-enerġija b'mezzi differenti. Ma nix nitkelmu biss dwar li nridu noqogħdu nitfu pereżempju l-standby u affarietek. Nafu pereżempju fid imma li dawn l-affarijiet jagħmlu differenza. U naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti x'taqdi dak li nxaqsam mal-promozzjoni tar-riċerka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 Nixtieq nagħmel xi kummenti qabel eh, ma intkom talqu l-konferenza imma xorta waħda u sfortunatament ikolli nħallikom qabel iż-żmien, jiġifieri ħa nagħmelhom issa. Issa hemm futur fir-riċerka u l-iżvilupp u għalhekk aħna ddeċidejna fuq is-set plan u il-pjan dwar l-enerġija u t teknoloġija imma xorta waħda ir u eh, huma limitati. Meta erba' snin idlu adottajna il-set plan sur Buzek kien ir-rapporter ma kienx il-President tal-Parlament u jiena kont ix u rapporter l-istima dwar kemm dan il-pjan se jisma xi seba' biljun xi 4 biljun euro. Imma illum il-ġurnata qed nitkellmu dwar 80 biljun għall-istess proġett ta' riċerka. Il-prezz qed jiżdied imma xorta waħda ma stajniex nadmu. Iġifiri rridu aħna eh, ninvestu ħalli bekk ir-riċerka u l-iżvilupp isir. Żewġ affarijiet li nixtieq insemmi lan komuni tagħna sabiex inneħħu l-xkiel regolatorji dawn huma proposti fuq livell tal-Unjoni Ewropea u fuq livell nazzjonali. imma nixtieq nitkellem dwar l-awtorizzazzjoni. Eh, u dan ta' spiss huwa ta' xkiel enormi u smajna wkoll dwar il-Eurobonds u e, taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji l-Unjoni Ewropea kella lan li dawn jiġu approvati biex jinħolqu iktar riżorsi finanzjarji l-istati membri ma jixtuqx jagħtu iktar flus l-Unjoni Ewropea, l il-budget tal-Unjoni Ewropea limitat il-Ministri Finanzjari tal-Finanzi f'kull pajjiż eh, jagħmlu ħafna kritika. U eh, ovvjament kulħadd eh, irritira jaħseb għal rasu imma il-kulat irrit jaħseb jekk il-priorità tal-Ministru tagħkom tal-Finanzi li jkun hemm il-frankar tal-enerġija ħaġa li nixin semmi l-aħħar ħaġa importanti meta nazbu li eh, nadu għal smart u rridu nazbu dwar smart metering. Ma tistax inti ma tagħmel eh, l-frankar jekk eh, ma tħarġ lejn il-konsum. Rridu aħna u koll naħħu l-mizuri tal-elettriku u tal-ilmu. L-ilma dawn għanna għam mill-iktar postijiet mudlama għall-iktar postijiet vizibli għalli bekk tistaw tużawhom fejn eh, li tista' tarahom, ġifiri Ovvjament, ta' spiss nismu mhux interessati kemm il-kilo ġul zuma użati, ma nixtieq nara li jiena tinħallas euro għal kull sija li jiena t-nomfo. U dan huwa l-aħjar mod kif nistgħu namlu ħedri fir fisnin li ġejn irridu aħna ikollna eh, li dawn is-smart meters ikunu fid-djar. U dan bekk eh, jista' jkun hemm il-frankar tal-enerġija u iktar eh, enerġija effiċjenti. Nixtieq nara bil-punti li jiena bdejt bihom, irrid ikollna iktar konferenzi bħal dawn wis probabbli se jkollna aħna insibu mod ġifiri rridu fejn, insibu fejn fejn il-leġislatur Ewropew jista' jaltaqa' ma' l-leġislatur nazzjonali sabiex jintlaħaq l-aħħar qal li l-ħajja ta' ċittadini ssir iktar faċli. Grazzi ħafna. Grazzi. Nixtieq issa ngħaddi l-mikrofonu lis sur Kovac.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 Ngħidilkom li fis-snin reċenti tkellimna ħafna dwar l-implikazzjonijiet tekniċi u politiċi imma ovvjament il-ħidma se tkompli wara li tintemm il-presidenza tagħna u se nkomplu aħna niffukaw fuq il-punti li ġew indirizzati llum wara nofsinhar. Se nitkellmu aħna mal-ministri relevanti. Kont li nixtieq inqajjem hawnhekk Jiġifieri jekk it-twessijiet tal-infrastruttura jew jekk din l-estensjoni għandha seħ. Il-Presidenza temmen li l-iżvilupp tal-infrastruttura importanti ħafna. Peress li dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq ir-riżorsi esterni eh, dipendenza konsiderevoli l-enerġija għandha tiġi trasportata minn reġun għar ieħor u jekk nkun nistgħu nagħmlu dan mela nkun nistgħu aħna intaffu l problema rridu aħna nasbu fuq l-effiċjenza tal-enerġija, l-frankar tal-enerġija, dwar l-iżvilupp tal-infrastruttura tal-enerġija aħna nemlu li l-finanzjament komuni xi ħaġa meħtieġa u importanti. Għalhekk dan rajni fi programmi fejn ix-xogħol inizjali sar eh, iva imma ma kienx hemm finanzjament aċċertat. Għalhekk għandna bżonn ta' iktar hidma hemmhekk u għal dawn il-proġetti importanti li l-Unjoni Ewropea taħdem fuq dawn il-prioritajiet. Fit-tieni taqsima saru punti, punti li kienu importanti. Jena naħseb li il-kol kemm aħna naqblu hawnhekk li l-irħas forma ta' enerġija, enerġija li aħna ma nużawx imma dwar l-elettriku L-istabilità tan networks importanti ħafna peress li din għandha effett fuq is-sigurtà tal-enerġija, l-istabilità tal-grid eh, din eh, tista' tiġi imsaħħa. Jekk l-utenti aħajja jekk dawn jippruvaw naqsu l-konsum tagħhom u jekk jistgħu jerġgħu jitrasferixxu enerġija jupadġu din l-enerġija fis-sistema ovvjament din tkun sitwazzjoni ideali u possibbli biss jekk niżviluppaw l-affarijiet smart pal pereżempju smart meters dawn għandhom jiġu introdotti. fuq bażi wiesa u nistgħu nistennaw kon li jkun hemm benefiċċji jekk jiġu introdotti smart networks l-esperti tkellmu dwar din it-tema. Bekk jista' jkun hemm kollaborazzjoni bejn min jipprovdi s servizzi u um, kif jużaw l-enerġija il-konsumaturi ehm, da dawn il-metodi li jistgħu jiġu hemm tejba, imma dan il-punt ma ġiex indirizzat illum. Għalkemm aħna ħsibna dwar din il-kwistjoni, iva rridu naraw meta nistgħu nimxu aħna lejn l-elettromobilità. U x'effett dan se jkollu fuq il-konsum ta' l-enerġija sal-aħħar ta' dan is-seklu. Nixtieq inżid hawnhekk li s-swieq tal-elettriku u tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea hemm rabta mill-qrib bejniethom. Deċiżjonijiet li jittieħdu f'pajjiż wieħed awtomatikament eh, għandhom effett fuq il-pajjiżi ġirien kif ukoll fuq il-konsumaturi u il-klijenti fil-pajjiżi ġirien li huma rip il-pajjiż ikkonċernat għalhekk deċiżjonijiet ta' pajjiżi individwali għandhom effett fuq l-Unjoni Ewropea kollha kemm ħafna tkellmu dwar il-problemi pereżempju ta' skart jew ħella, skużawni, ħella ħafna um, nies li qed jopponu ħafna ċittadini f'ħafna stati membri li qed jopponu. Aħna nemnu li mm, għanna bżon naħna nipruvaw niksbu kunsens u qabil qabel ma nkomplu niproċedu bil-enerġija nukleari u għabis b'dan il-mod kif nistaw nkomplu nizviluppaw l-enerġija nukleari. Għalek, senala għawnek. Grazzi ħafna. Grazzi, nishtiq nirringrazzjak għal kummenti tijak. Nixtieq nirringrazzja eh, Sur Kovac, eh, segretarja tal-Istatu daw kolla li eh, tkellmu waqt dan id-debattitu tal-lum, smajna ħafna femi differenti u dan id-debattitu kim wieħed utli qabel ma nalqu l-laqa tagħna nixtieq jiena nagħti taqsira tal-punti prinċipali li tqajmu illum war nofsinhar. Kien hemm ideja komuni li l-Unjoni Ewropea trid tavviċina l-interkonnessjoni tan networks u eh, mezz kif nistgħu nagħmlu dan irridu aħna naqsu d-dependenza tagħna fuq il- risorsi esterni u għandna wkoll inkatru l kompetitività ta' swi interni Ewropej. Kien hemm min eh, li Eh, kienem minsaħa fuq li jinnaqsu d-dependenza fuq dawn eh, il-pajizi esterni mm, dan it-naqis ta' dependenza jista' jissi permezz tal-interkonnessjonijiet. Għalhekk qed naraw li hemm kunsens li ħareġ minn dan id-dibattitu speċjalment fuq lan li niksbu interkonnessjoni waqt li nippruvaw nużaw l-enerġija li tiġġedded. Nixtieq nisħaq hawnhekk li mhux ħaġa realistika li noqodu eh, nċaħdu il-pajizi mill-inputs tal-enerġija. Dejjem se nużaw aħna l-enerġija esterna, imma aħna rridu innaqsu id-dependenza jew rridu aħna innaqsu il-proporzjon ta' l-enerġija li tiġi minn barra l-Unjoni. Tkun ħaġa irresponsabbli li ma nużawx rotot alternattivi li jistgħu jagħtu garanzija ta' provvista lill-Ewropa. għalkemm forsi bil-ħagġa eh, mhux m'għandix rilevanza fundamentali ħaġa sabiħa li kellna dan id-dibattitu dwar l-enerġija li t-ġeddet għandna aħna noħorġu bi mira mira minima u dwar it-taħlita tal-enerġija rridu nisqu hawnhekk li eh, aħna nżommu post tal-enerġija li tġedet. Tkellimna wkoll dwar l-enerġija nukleari, nafu li dina kwistjoni kontroversjali speċjalment fid-dawl tal-ġrajiet reċenti li seħħu Fukushima fil-Ġappun. Sar ħafna dibattitu fuq kwistjonijiet oħra fl-istati membri pal per l-inċineraturi jew inkella l-użu tal-bioenerġija jekk aħna naqtaw il-foresti, is-siġar sabiex eh, inħawlu l-ħsat tal-enerġija, l-energy crops, eh, mela se jkun hemm ħafna opinjoni diverġenti fost iċ-ċittadini tal-istati membri. Ġifiri, aħna rridu wkoll nżommu d-dimajnejna l-opinjoni pubblika u naħseb li eh, l-Unjoni tista' tkun tibsa medjatur u ħasra li ma fukajniex iktar fuq is-smart networks lum, tema li se tikseb iktar importanza fil-futur u kif smajna minn membri differenti. Ħafna stati membri il-konsum domestiku ma jimxiex eat fit ma l-użu effiċjenti tal-enerġija. Jan nieħdu l-eżempju per tal-dwal pubbliċi ġifiri fit-toroq. Is-smart networks u dawn l-smart meters dawn għandhom jiġu użati hemmhekk ukoll. U għandna niġġieldu għal dawn l-affarijiet mhux fuq livell internazzjonali biss imma fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri dina konklużjoni li nistgħu niġbdu mid-dibattitu tal-lum. Niftama li l-Presidenzi tal-futur se jkunu jixtiequ jisqu iktar fuq din il-kwistjoni għalek sinjuri, xtaqt naqsam ma'kom l-opinjoni personali tiegħi fuq din il kwestjoni Għalhekk, issa nixtieq nerġa' ngħaddi l-mikrofonu surjukom. Vitatu s-sefoglajem. Grazzi tas-sew tal possibilità li nitkellem dakin dibattitu ta' tliet sigħat u naħseb l-importanti li nibdew dan diffiċli kien ikonna dibattitu sostenibli fi tletzija pero nifhem li s-sitwazzjoni hija aktar milli sempliċi u mhux ħajrnexxi li uh, ngħid affarijiet ġodda. Pero bħala politiku jiena naħseb li nkun f'pożizzjoni li prova niġbor u nagħmel konklużjonijiet. Nawel qed nixtieq ringrazzja l-membri mill-Parlamenti Nazzjonali li jsieħbu magħna l-lejla naf li ntom il-koll imħabtin, pero irnexxilkom iġibu sibu ħin fl-aġenda tagħkom sabiex tissieħbu f'dan il-Kumitat fih dan il-Parlament Ewropew. U għana għatu ħafna importanza kolli ngħid il dan it-tip ta' laqat. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll tal-li bqajtu sal-aħħar naħseb li id-deċiżjoni li tiedet mill-Parlament Ewropew mill-Assemblea Ġenerali ta' l-Ungerija biex jorganizzaw dan din laqa konġunta naħseb li kienet idea verament sewja. Meta nqisu il-kriżi finanzjarja u ekonomika hemm ħafna kwistjoni oħra li nistgħu nitkellmu fuqhom, però jien nħossli li l-enerġija ta' importanza vitali. Aħna wkoll għalunna li il- Presidenza tal-Kunsill Ungeriża tqis din il-kwistjoni bħala priorità. U għalhekk aħna għażilna dan is-suġġett tal-laqgħa tal-lum. Reċentament laqa tal-Kunsill ġiet miftema ġiet eh, fil-fatt nġabru n-nies biex jiltaqa' jiddiskutu fuq il-suġġett tal-enerġija. U fl-2004 l-Unjoni Ewropea kibret u bekk jinsirt membru fil-parl. Ah, ovvjament wara tkabbir li sar fl-2004 il-Parlament kiber b'membri ġodda. Mbagħad tfasslu strateġiji differenti u din kienet waħda minnhom l-istrateġija l-enerġija u llum iddiskutejna eh, din dan il-pakkett. L-għaniet is-sigurtà tal-enerġija, sostenibilità u prezzijiet raġonevoli ma kollha parti minn din l-istrateġija. Kif diġà għedt? Dan ma kienx suġġett daqshekk eċitanti lura fi żmien, però avvenimenti reċenti bidlu dan il-ħsieb. Oxxiljazzjonijiet kbar fil-prezzijiet, nuqqas ta' enerġija f'ċertu stati membri, dawn waslu għal dan id-dibattitu biex jirġaj jkun fuq tiegħu. Il-vantaġġ ta' dan u l-settur tal-enerġija ġab miegħu proposti effettivi rigward soluzzjonijiet. Aħna irnexxinna nikkooperaw l-istrateġiji Ewropej l-istrumenti legali, l-Aġenzija Ewropea l-Enerġija wkoll ġiet mwaqfa u għalhekk sar ħafna progress meta niġu għal l-fat li ntemmu il-suq għadin għall-enerġija, pero l-mistoqsija prinċipali u jekk nistgħu x'nifqu hawn nistrieħu ma jien ma naħsibx fil-fatt indunajna mid-dibattitu li kellna war nofsinhar illum. Aħna għamna l-istrateġija għanna direttivi li jisqu fuq dan l-istess fatt. Dak li neċessarju jissawa l-implementazzjoni fuq livell nazzjonali u anki l livell prattiku. Jien naħseb li aħna l-koll rridu narfu l-fat li l-Parlament Ewropew mistax jagħmel dan waħdu. Reċentament kooperazzjoni ma' Surul u il-membri l-ħar tal-Kumitat ITRE. Għamilna kontributi fid-dibattitu tal-enerġija fuq livell Ewropew. Issa ma wasanna fil-istadju tal-implementazzjoni. Irridu immorru lura għand il-parlamenti nazzjonali, il-gvernijiet nazzjonali, għalhekk il-konferenza tal-mija ferm importanti. Minħabba l-fatt li l-preżenza tal-membri tal-membri nazzjonali, parlamentari nazzjonali jistgħu jagħtu l-kontribut fil- xoltana konġun tal-ek permettu li najt li l-aktar konklużjoni importanti li nista nasal li għallu li din id-determinazzjoni jaċara, rajnija war nofsna, jisar jidu nixtu l-attenzjoni tana fuq l-implementazzjoni. Għalek, nixtieq nikwota tilet pakett tal-enerġija tfadal ħafna xogħol xisir. Però i kemmi tajba leġislazzjoni waħda mhix bizzejiet, irid ikollna pipelines u infrastrutturi. U jien naħseb l-importanza li tajna lil l-infrastruttura din ħareġ sew fid-dibattitu, infrastruttura interna u esterna, u anki l-kwalità tal-infrastruttura, il networks u networks għaqlija dawn rridu jiġu garantiti. Għalhekk nixtieq nagħmel ġabra tal-konklużjoni prinċipali rigward il-kuruturi tal-enerġija u l-infrastruttura derċar il-lum li s-sitwazzjoni fi stati membri titbiddel, hija differenti meta niġu għal niġu għal diversifikazzjoni. L-għamla ta' lejuni tal-gas ovvjament dvarja minn stat membru għal ieħor. Pajjiżi Baltiċi huma dipendenti ħafna minn sors wieħed. L-istati ċentrali Ewropea huma jibbażaw ruħom fuq 80% tal- eh, tal-dipendenza fuq ir-Russja u l-Italjani u kol taw kontribut qawwi eh, f'dan il-dibattitu. L-Italja dipendenti ħafna fuq l-Afrika ta' fuq fil-waqt li il-fat li l-Italja kiku tikseb l-enerġija magħha mir-Russja tkun sors ta' diversifikazzjoni. Dan iġo diversifikazzjoni tal-gas dan ma jfissirx li aħna rridu nixtu l-attenzjoni tagħna fuq sors jew ieħor dak li huwa importanti i diversifikazzjoni fiha nfissa. Forsi nista' ngħidilkom nagħtikom xi ftit eżempji ta' diversifikazzjoni. Ovvjament nista' naħseb jiġi nifmoħi l-ewwel net in-Nabucco, Personalment jina konvint li Nabucco ser ikun kurutura l-enerġija adegwat ħafna l-Ewropa. Naqbel ma' Sur Orowski dwar dak li qal. Pero naħseb dinja soluzzjoni aħjar mill kurutur tan nofsinar. L-aħjar ħaġa li nużaw iż-żewġ pipelines, pero għanna nixlu aktar l-attenzjoni tana fuq id-diversifikazzjoni ta' ejjuni aktar milli il-rotot ta' wasla tal-enerġija, allura ikun aħjar għalina kieku niksbu gas naturali mill-Bahar Kaspju aktar mill mir russja Meta niġu għad diversifikazzjoni, LNG u kol għandu rwol importanti ħafna xjaqdi b'dan, tkellimna fuq u kol fit-tul, u dan jena nistabilixxu bilanġ bejn id-domanda u l-provista. la darba l strattura esterna tkun qed taħdem, tkun fuq saqajja. Ix-xogħol tagħna xorta għadu ma spiċċax, dak il-każ aħna mbagħad ikollna bżonn approċċ unifikat ma' pajjiżi terzi. Jista' jidher ukoll minnu nnifsu. Però l-Unjoni Ewropea huwa suq enormi 550 miljun ruħ u bla dubju ovvjament għandu ħafna influenza fuq is-suq. Per esempio għal Polonja dan saħħet li tal-Polonja meta ġiet biex tiffirma kontratti rigward il-gas. Bla dubju l-Unjoni Ewropea għandha ħafna x'tigwadanja meta jkollha approċċ unifikat, meta jkollha ftejm bħal dan għal fatt li l-Presidenza Polla ser tixħet l-attenzjoni tagħha fuq dan is-suġġett ukoll. Kif ukoll solidarjetà bejn l-Istati membri. Din hija kwistjoni vitali. Dak li ndux jaqsam infrastruttura interna, bosta nis għamlu referenza għal dan u braġun u u fuq il-fat li għanna bżon networks domestiċi flessibli aktar milli kurituri għal pajjiżi esterni. Għarridu nassikuraw li għanna interkonnessjonijiet kullimkien fil-ponent, fil-vant, fil-nofsinar u anka fl-Europa ċentrali naqbel li għandna bżonn approċċ perspettivi differenti. Rridu nibdew billi nimplementaw ir-regoli eżistenti u la darba nkunu għamilna dan nkun nistaw nippruvaw intejbu l-effiċenza tal-użu tal-kapaċità eżistenti tagħna u dan ifisser li forsi għanna bżon nibnu infrastruttura li salva u tfadda l-enerġija u anki eh, flus. U għalhekk huwa vitabli li investiment ġdid irid ikun disponibbli sabiex bekk għan nkun nistgħu niżviluppaw networks ġodda. Smajna wkoll dwar f'eżempji tal-aħjar prassi, kooperazzjoni ma' l-istati ta' Viġigrad, dan huwa eżempju eċċellenti ħafna u dan jippermetti dan ir-reġjun biex inaqqas dipendenza tiegħu fuq l-enerġija. Madana kollu aħna ma nibżon biss networks ġodda u qafas legali għandna bżonn suq effettiv. U hawnhekk naqbel ma' Sur Orazzki. Maħniex kompetituri fis-suq intern. Madana kollu rridu naħdmu il-kol flimkien u nuru solidarjetà ma' xulxin. Nemmen li rajna kisba kbira hawnhekk, fis-sens li fil laqgħa tal-erba ta' frar il-Kunsil qabel li jitem is-suq intern sal-2014 pimpem parallel dak li ineħħdaw il-gżejjer tal-enerġija ħajkun hemm ħafna obstakli sakemm naslu f'dan riżultati. Meta niġu għall infrastruttura interna u suq intern x'insemmi tnejn minnhom. Għanna l-ewwel net l-autorizzazzjoni u l-approvazzjoni din hija waħda mill-ostakli prinċipali. Proċedura tidher komplikata u twila. ħafna każijiet hemm bżonn snin għal autorizzazzjonijiet biex isiru proġetti bejn żewġ jridu nħaffu dan il-proġett għażli mhix ħaġa aċċettabbli lum il-ġurnata f'seklu 20 għalhekk rridu jkollna tip ta' one stop shop u nifqu li jkollna affarijiet doppji. Bat għandna kwistjoni ta' finanzi, nuqqas ta' riżorsi. Il-Kummissjoni Ewropea tistima li sal-2020 aktar minn 200 biljun euro ser ikun neċessari sabiex nestendu il-netwerk tal-enerġija Ewropea. Fil-Parlament Ewropew, aħna diġa bdejna niġbru l-informazzjoni neċessarja. U ħafna investimenti ser ikun neċessari sabiex, per eżempju, qed jaħdem in-Nabuko nasa diġa għedin tard biex aħna naħzdu il-rizorsi neċessari, il-fondi li huma meħtieġa u jidher ċar li s-settur privat irid ikun imħeġġeġ biex jinvesti. Nofs l-Unjoni Ewropea ma sax tibqa' idea fuq zaqqa l-komunità wkoll trid tikkontribwixxi l-finanzi sabiex nagħmlu dan irid ikollna prijoritajiet ċari. Naqbel ma dawk li qalu li il-prioritajiet, ħafna prioritajiet ma jfissru xejn, għax għandna wisq prioritajiet. U dan jista' jkun punt importanti meta niġu għal proġetti ta' finanzjament. Intqalu ukoll li la darba jiġi stabbilit in-network minkejja ostakli e, wieħed beda jsaqsi x'tip ta' forum ħajkollu dawn, dawn networks. Aħna nafu li għandna bżonn networks għalija li jaħdmu mod tajjeb, Nafu li hemm potenzjal mhux qed jiġi użat fl-Unjoni Ewropea. Stimi jissuġġerixxu li l-użu ta' sistemi aqlija smart systems jippermettulna biex infadlu madwar 10-15% tal-elettriku li ħana nużaw. U s-sur eh, dan wera dan ukoll. Dan ser jippermettilna biex nikkumpensaw għal Eh, zidiet fit-talba fil-waqt li ntejbu l-integrazzjoni. Dan ser jirrikjedi investiment eh, ta' ħafna miljuni ta' euro għal boħra. rrit tinħoloq ambjent li jkun favorevoli għall investituri. U għalhekk barra networks aqlija għanna bżon smart metering. Kienem diġa kol kollegi oħra li tkellmu dwar dan anka djar un ikunu f'pożizzjoni biex jużaw enerġija b'mod aktar aqlija. Jiġifieri jipromovu aktar tfaddil tal-enerġija. L-2012 il-Kunsil iddeċida li livelli tekniċi għandhom jiġu introdotti u sal-2020 in-numru ta' sistemi ta' smart metering għandu jizdit b'mod sostanzjali. Nix nerġa' lura għal punt li jina bdejt biħġi fil l-kwistjoni sħiħa tal-istrateġija Ewropea l-għan prinċipali ta' laqatana war nofsnar kienet il-provista, il-sigurta tal-provista, pero ma ninsewx il-fat dwar il-sostenibilità. Uħut għamlu referenza għal dan, nix nifidukom l-attenzjoni għal dokument l-Energy Agenda eh, eh, tal-2050 Hawnhekk skont din l-aġenda rridu naqsu il-karbonju mill-enerġija sal-2050 da forsi jista' jkun ambizzjuż, però kan rridu nħarsu lejn soluzzjonijiet li jaqblu ma' ħtiġijiet tagħna fil-futur, jidher li aħna jkun għamlu hekk. Rridu nżommu f'moħħna li hemm possibilità li din toħdilna 50-60 sena biex nieħu dak il-livell li ta' teknoloġija. L-aħħar ħsib tiegħi, Sur President Anki meta jkollna situazzjoni ta' kriżi, l-enerġija bla dubju hija kwistjoni taħraq. U d-dibattitu tagħna l-war Sinar huwa ċar li l-enerġija tista' tkun parti mis-soluzzjoni għalhekk il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jridu jaħdmu bisħieħ fuq dan. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd il-membri is-surrul fetaħ il-kollegat il-diskors tagħna għalhekk forsi sali aktar faċli nagħlaq dan id-diskors. titkar titkárságának, valamint a tanács nevében a... Nishtiq nirringrazzja l-membri tal-li baqawna unek u ġewn maħna f'din il laqgħa nishtiq nirringrazzja s-segretarjat f'isem il-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Presidenza Ungeriża li organizzat din il-laqa. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd talli attendejtu llum wara nofsinhar għal kontributi sivja li intom għamiltu għad-dibattitu. Nittama li fil-Presidenza Pollakka jkollna l-opportunità li nkomplu dan id-dibattitu. Grazzi u ġurna seduta.